Euh, chers collègues, bonjour. Excusez-moi de mon retard, mais... Lodwa tajba kollegi, skużan l-edin tajt, pero pal ħafna minkom. Weħed su traffiku dal-għodu. Fuq l-agenda l-ewel net, xtaqt nindika. Illi wara it-trialogu għasur Kassler u s-sena 2012 il-komitat ta' għandu jati il-konsens tijaw fuq dan iftajin propju. Għal daqstant il-kontenut ta' dar rapport jasal mana fil-ħodu għada u forsi għal daqstant nistaw nieħdu dal-punt wara punt 19 u 19 a. Mus suppost ikun hemm problemi b'dan. U bekk nistgħu naqblu fuq daw fuq issa fuq il-rapport de Rossa fuq il-futur ta' servizzi soċjali ta' interess ġenerali wara diskussjonijiet ma' rapporter u shadow rapporters għanna talba għal votazzjoni tal punt partikolari ġi pospos, nimposponu l-votazzjoni. U meta għet iqis il-ritmu ta' xogħol fih dan il-Kummissjoni Ewropea u b'mod parallel ma' inizjattivi oħrajn li ġejjin mill-Kummissarju Barnier fil-kontest tas suq intern suppost jien xejna napotaw ir-rapport fil-plenarja dal-waqt u qabel ma nifqgħu għas-sajf. Nissuġġerixxi għal daqstant kif ġa indikat minnkom permezz ta' e-mail mill-koordinaturi li għanna laqqa straordinarja tal-Komitat fi Strasburgu fis 6 ta' Ġunju sabiex nkunu nistaw nivvotaw fuq rapport de Rossa. Xi kummenti, xi mistoqsijiet? Jekk le, ikkonfermajna dal-punt, it-tielet punt tiegħi, id-diskussjoni fuq l-abbozz, l-opinjoni fuq sfidi, ta' sikurezza ta' żvijiet ta' żejt u l-gas fil-baħar. Ma nafx kif tajt il-kelma offshore bil-Franċiż, tajt il-President. Tinse jitressa il-qoddim il-lejla u ħanħidduħ wara punt disa dan il-punt. Illi huwa l-punt fuq il-kummerċ zbilanċat bejn l-Unjoni Ewropea u ċina Għal daqstant il-punt ta' l-offshore nieħduh wara l-punt ta' kummerġ zbilanċat. Nistgħu dotaw l-aġenda ta' jibwis? Taħt punt numru 2, avviżi tal-President, għandi xi żewġ avviżi għalikom l-ewwel netta biex nfakkarkom illi x-xogħol tagħna huwa web streamed fil-propju fis-sessjoni tal-Komitat, it-tieni punt xaġa eċċezzjonali fil- kontest tal-globalizzazzjoni għal fond aġġustament kellna nivvalidaw, il koordinaturi kellhom jivvalidaw tra indirizzata lil President t-teġis fuq il-mobilizzazzjoni ta' dawn il-fondi fil-kas tal-General Motors fil-Belġu. Il-membri tal-Komitat irċevew kopja ta' din litra il-Komitat għal-Budget se jkollu jivvota jew anzi vota fil-fatt. Kużawni, se jivvota l-lum fuq il-mobilizzazzjoni ta' dawn il-fondi. Telet avviż, jekk tħarsu lejn il-fajl s issibu l-minuti tax-xogħol tal-kumitat. Meta il-komitat zaret la illo, delegazzjoni zaret la illo. Aqraw l minuti ta' din il-laqa li xkent laqa interessanti u utli ħafna għal rigward ta' xogħol tal-komitat tagħna. Ser u kol kopja tal-minuti tal-laqa li kena Massur Loris Betz tal-Kumitat tal Protezzjoni Soċjali fuq il-programm ta' ħidma tagħhom l da' u anke l-minuti ta' żjara ta' Varsavja jekk ġobkom ħarsu lejn dawn minuti wkoll. Punt ieħor forsi wkoll instanzit. Fissem il-Komitat tagħna flimkien massur sur Ponxis de Rossa Zorna Dublin is-sena l-oħra u dan pala parti mill-iskambju ġenerali mal aġenziji Għal daqstant, dal-kas tal-Dublin u għal-Euro Agency u kena skambju ta' opinjonijiet interessanti ħafna dwar kondizjoniet ta' xogħol ma mhux biss fuq dil kwistjoni kena skambju ta' opinjonijiet fuq ix-xogħol tagħhom għal dak li għandu x'jaqsam eh, ħaddiema migranti. Staqsejna diversi mistoqsijiet lil rappreżentanti tal-Aġenzija dwar kif qed jiżviluppaw il-kundizzjonijiet ta' xogħol speċjalment fl-isfond tal-kriżi. Għalisna u koll il xogħol tal-Kunsill Ewropew forsi nerġaw nikkonsidraw kif dan ix-xogħol ix-xogħol il-Kunsill għax-xogħol Ewropew kif qed jaħdem fil-fatt. Il-mobilizzazzjoni ta' dan il- u għax forsi dak li qed għamlu biżżejjed fil-kontest tal-kriżi. L-Aġenzija ġibditilna l-fatt l-attenzjoni għal fatt illi jekk tħares lejn il-ħolqien ta' xogħol u l-mod kif dawn jiġu imqasma jiktares lejn l-età ta' bej 30 u l-40 sena huma n-nies f'din l-età li l-aktar huma affettwati mill-kriżi. Huma l-iktar ħaddiema vulnerabbli li jiġu affettwati mill-kriżi fil-fatt. Finalment, tlabna l-Aġenzija dwar intervent possibbli għallak l-għandu xaqsam il-semestru Ewropew. Pala tweġiba spremmu interess f'mobilizzazzjoni għal mod kif il-semestru Ewropew għandu jiġi implementat fl-Istati membri. Per eżempju, xtib ta' konsegwenzi ikollu dan speċjalment għal dak l-għandu xjaqsam kwistjonijiet li għaw taħt il-kompetenza tagħhom. Dawn kienu l-punti ta' informazzjoni. Ovvjament se jkun hemm rapport aktar dettaljat ta' dan iż-żjara bil-miktub, però xtaq tintikom din l-informazzjoni orali. Mbagħad it-tielet punt fuq l-aġenda Ma nafx is-sur so jishtaq xi xi punt, hija fil-qosor ħafna. Il-preżentazzjonijiet kienu eċċellenti u żjara kienet intensiva ħafna l-ammont ta' materjal u għall-ammont ta' diskussjonijiet illi konna involuti fihom. Kont impressjonat partikolarment bil-preżentazzjoni fuq il-programm Clipro li huwa issa list programm dwar l-immigrazzjoni, qasam illi l-Kumitat jista forsi jiddiskuti f'xi punt jew ieħor. Issuġġerejt il-rappreżentant tal-Fundazzjoni hawnhekk li forsi tqassam informazzjoni fuq dal-programm lill-membri tawn ġew sabiex ukoll inżidu l-arfin tagħna għaliex hemm ħafna ħsibiet innovattivi u ġodda għaddejjin hemmhekk. Punt tlieta. Niproponi li nadottaw minuti tal-laqam tal-13 14 ta' april. Fuq dan mawx kummenti. Bekk nistaw nadottaw dawn il-minuti. Naddu issa l-punt numru 4 fuq l-agenda tagħna. rapport minn Veronika Lope Fontanier fil ħames rapport ta' koezjoni u l-istrateġija għal politika ta' koeżjoni ta' wara l-2013. Qabel ma naddi il-kelma lis sinjura Fontanier, forsi nfakkarkom illi meta niġu għal rapport il qed bozzat mill-Kumitat Libe għal dal-punt huwa responsabbli sur Piper. Għanna punt fuq l-aġustament tal fond ta' globalizzazzjoni u jekk minn sejra żbal dan jirrappreżenta problema li xek taqraw ir-regoli ta' proċedura għal Parlament ta' Ewropew għanna kompetenza orizzontali għal dak li għandu xaqsam il-Komitat Reġi u l-mod kif dawn jitrattaw il-politika ta' koezjoni pero jina għatma rajt, verifikajt jew fimt illi l-fond tal ġustament tal-globalizzazzjoni jaqgħu taħt il-kategorija ta' fondi. Għal daqsant ma' s-senjura Fontanier jridu naraw kif se nindirizzaw il-problema. Għaliex hawnhekk għandna problema reali, però nadil kemm lis senjura Fontanier sabiex tintroduċi l-emendi illi tresqu. Grazie ħafna, Signora President. Xtaqt nibda billi nirringrazzja l-gruppi kollha għal kooperazzjoni tagħhom. Mod partikolari xtaqt nirringrazzja l shadow Reporters għall-għajnuna tagħhom. Kenna xi 39 emendi nofsom stajna ninnegozjaw fuqhom u għaqadnihom flimkien f'tmien emendi ta' kompromess Għanna paragrafu disa li huwa paragrafu ġdijt u flimkien inexxilna noħol u maġġoranza illi tappoġġa l-emendi. Meta niġu għal bqija tal-emendi, naħseb illi pratikament kollhom aċċettabbli. Nistgħu narawhom bħala komplementari għal rapport tiegħi. Naħseb għamilna biċċa xogħol tajba, sodisfatta bix xogħol li għamilna u xtaqt Għal nir nirringrazzja l gruppi ta' il-membri ta' gruppi l-oħrajn, l-assistenti għal kulħadd ħadem b'mod intensiv u ksibna riżultat pozittiv. Grazzi, Signor President. Ehm, Kinga Kunz. Grazzi. Kinga Kunz. Thank you very much. Uh, Grazzi ħafna. Staqt nirringrazzja l-rapporter. Kienet kooperazzjoni sostanzjali u pożittiva dwar eh, dan ir-rapport u fl-aħħar mill-aħħar naħseb li għandna rapport bilanċat illi jinkludi l-aspett importanti kollha il għandhom xaqsu mal-inklużjoni soċjali u mal-impjiegi fil-kontest ta' politika ta' koezjoni. Nistgħu naħdmu għabbażi tal-emendi ta' kompromess, pero kien importanti ħafna illi noħol u rabta bejn l-istrateġija 2020, politika ta' koeżjoni, u naħseb illi rapport huwa bilanċat għal dan ir-rigward. Se jkun hemm emendora li waħda illi tibbaża ruħa fuq proposta ta' Sinjura Xuta u aħna qed nappoġġawha del proposta illi hija proposta fil-fatt illi tiffoka fuq illi ESF iktar bizzibli u ESF iktar imsaħħa importanti għalina kol Nasab li kullħad dan il-komitat jista' illi jekk ikonna idejat ċari, ikonna anka idejat iktar ċari ta' kif naħdmu għal perspettivi finanzjarji fl-imis u l-inżommu l-ESF fuq livell viżibbli u li jkollna biżejjed finanzjament għal-mira għal-miri tal-Istrateġija 2020. Grazzi għal darba oħra u kif qalet prevanx għanna niċċaraw dawn l-aspetti tal-fond għall aġġustament tal globalizzazzjoni u l-paragrafu illi eh, ġi propost mill-Kumitat Reġi. Għanam ehm, irx prima namxħota. Is-Sinjora eh, irx u ma t-Sinjora xħota. Grazzi, Signora President. Fissem is-Sinjora Juxmenova xtaqt naddi xi kommenti. L-ewwel net. Grazzi l-rapporter għal kooperazzjoni li kena maħħa, ħna b'sodisfatti bil-proposti elementi u kol fuq emenda ċef fuq gruppi vulnerabli u zvantagġati, issa qed nkunu konformi ma' kompromess E Il-politika ta' koezjoni u l-istrateġija għal wara l-2013 huma aspetti importanti għal ġejjini tal-Unjoni Ewropea għall impjiegi fl-Unjoni Ewropea għal kompetittività u sabiex niksbu il-miri tal-istrateġija 2020. Il-rapport inkludi missaġġi essenzjali għal koordinazzjoni aħjar bejn il-fondi, iktar viżibilità u biżejjed risorsi allokati għall-ISF inqas piżijiet amministrattivi u aktar trasparenza. Nemmen li kena dialogu kostruttiv ħafna ma' rapporteru gruppi l-oħrajn u ħanivvotaw favur l-opinjoni. Grazzi. Madam Schröter, fi Madam Zimmer. Signora Schröter, un bat Signora Zimmer. Ja, vielen Dank. Ich möchte es auch noch... Grazzi ħafna. Xtaqt nikkonferma dak li semmew żewġ kollegi li tkellmu qabli kena rapporter il kienet flessibli ħafna u stajna nifokaw fuq is-sustanza u niżguraw illi noħorġu b'soluzzjoni eh, adekwata. Xtaqt nirringrazzja l-rapporter għall-emendi adottati għaliex din hija waħda mill-kwistjonijiet ċentrali fir-rapport. Nieħu gost li ksibna lingwaġġ li miegħu jista' jaqbel kulħadd u fisem il-grupp tiegħi nista' ngħid li aħna naqblu mal-emendi proposti u naħseb li se jnexxina noħorġu rizultat pozittiv fil-vot tagħna. Grazzi ħafna kulħadd. Signora Zimmer. <laughs> Ähm, ja. recht herzlichen Dank, äh, Frau. Grazie ħafna. Grazie li sunjera Lope Fontanje għal Xol Tijak fuq il-ħames rapport ta' koezjoni kif indikajt inti stess kien importanti għalik li tiżgura li l-gruppi kollha jkunu involuti sabiex nkun nistgħu nappoġġaw il-proposti eh, li għandna fuq il-mejda fuq BE u akka aħna nablu ma daw il-kompromessi u naħseb li x-xogħol meċa tajjeb ħafna. Grazzi għal darbohra. Pala grupp politiku irtirajna fuq xogħol għal kompromess A għaliex l-idea tagħna ma nasibx li kienu riflessi fl-emenda ta' kompromess A. Aħna ridna nagħmlu ċara li l-politika ta' koeżjoni għandna narawha bħala politika indipendenti u mhux xi tip ta' strument ta' implementazzjoni għall istrateġija Ewropa 2020. Din hija waħda mill-problemi fundamentali tagħna fuq il-rapport dwar il-koeżjoni U aħna nemnu li hemm opinjonijiet differenti fejn dan il komitat dwar dan. Għal daqstant, l-indipendenza ta' politika ta' koezjoni nħossu li hija importanti u fċerti joqsma nemnu illi l-opinjoni forsi miexja fid-direzzjoni ta' ta' iġifiri politika ta' koezjoni tiddependi fuq ħlażijiet u implementazzjoni marbuta mal-Istrateġija Ewropa 2020. Għalda, stant, ovvjament, skont il-vot jista' jkun li l-emenda tagħna 89 kun adottata madana kollu nistaw nadottaw fuq dil proposta speċifika fuq l-emenda rali ta' Sinura Xrute hemm referenza għall ammont meħtieġ għal kontribuzzjoni marbuta mal-ISF fiħdan il- fondi strutturali xtaqt inkun naf x'inhu ħsieb wara din l-emenda, speċjalment xridu ngħidu bil-livell meħtieġ jew l-ammont meħtieġ. Is-sur Derosson bat is-sur Man iva fil-qosor ħafna kumment ġenerali dwar il-fond ta' globalizzazzjoni għaliex issemma preferenza għal dan ir-rapport. Dan il-kommentat mod partikolari mal parlament Ewropew irid tiqgħod attent meta jinterferixi fil-fond ta' globalizzazzjoni kif dan jiġi finanzjat għanna nitalmu kif intejbuħ anka grazzi għall-esperienza li għanna. Però fid-dawl tal-fatt li l-Ewropa qed tiġri qed tingħata ħtija għal kriżi għal qatt għal problemi kollha li għaddejn minnhom il-ħadima bħalissa, naħseb il-fond u l-kontribut li qed jagħti lil nies qiegħda huwa l-unika appoġġ dirett li aħna nistgħu natu b'mod viżibli. għal daqstant nappella li gruppi kollha sabiex joqogħdu attenti ħafna fuq kif inħallu l-impatt tagħna fuq il-fond ta' globalizzazzjoni x'hekk innaqlu minn dan il-fond inkunu qed innaqru eh, appoġġ dirett li qed nagħtu lill-ċittadini Ewropej. Grazzi. Mr. Thomas Mann. Sur Thomas Mann. Grazzi, Signora Cher. Xtieq nibda billi ningrazzja Veronika, Veronika propjament, għal xogħol eċċellenti li għamlet. Meta tinstab din il-pożizzjoni partikolari tipprova taqgħet il-gruppi kollha u ximdaq it-tispiċċa riżultati pjuttost strambi, iżda ma kienx il-każ għax hawnhekk qudiemna għandna sis eh, sot għax-xogħol tagħna, l-ħidma tagħna u eh, jekk inti tħares lejn differenzi l-opinjoni li kellna u dak li nixina nixbu u riżultat ta' negozjati mela dan huwa ta' min appoġġah. Aħna rridu strateġija 2020, imma mhux biss strateġija qed tifokka fuq it-tkabbir, aħna rridu strateġija li tinkludi l-impjieg u dan in nexxina naħseb indaħlu hawnhekk. U jekk jkollna programmi operattivi li jirnexxu li fl-istessin ikun qegħdin ngħidu rridu simplifikazzjoni wkoll u li nifaċilitaw l-aċċess għal fondi tal-ISF għax dan huwa proġett li nnexxa, jekk intomu dan u tkoll u majnejna mela ħajkonna sissot għal-ħidma tagħna. U eh, dan huma paketta kompromess hawnhekk aħna ħriġna ta' tajb ferm. Parzialment minħabba rida tal-rapporter u parzialment ta' tagħna l-koll illi noħorġu b'xi ħaġa li dak li kun ikun jista' jaħdem bih fil-prattika. U naħseb inna xilna niksbuħ. Grazzi, mela, rapporter tixtieq tal diskussjoni Grazzi tassew, Signora Chair. Veru, jina provajt ndaħħal l-ideja ta' wara l-emendi kolla fil-pakket ta' kompromess, ma kienx faċli fil kazzi kolla. U meta ġejna l-emenda ta' Nura Zimmer, u kol provajna daħluħ minnajr man dajfu l-tifsira ġenerali tal kutekst Mux najt neċessarjament li d-elementi inkompatibli nista nirġaw natu għadda tani, ma ma nistawx immissu l-elementi ta' kompromessi diġa għanna. Mbaz kien hemm emenda numru 10 mis-Nura Zimmer ukoll u provajna ndaħlu dan t imma ma kienx possibbli. Ma nixin ringrazzja l-gruppi politiċi kolla tal-kooperazzjoni ġurta tajba taħħom, grazzi tassew. Grazzi, Signora Fontani. Tejti ċer Mela s issa nivvotaw, nawu ftit ieħor fuq dawn il-kompromessi. nishtaq ngħid li Nżommu għadu majnejna li l-Komissjoni f'Affarijiet Reġjonali ser jivvutaw nhar il-ħamis. U għalhekk dan irridu niftakru ukoll. Kont qed nivverifika r-regoli ta' proċedura fih dan il-Parlament u trattat l-Lisbona. Issa nbidlu r-regoli. dwar il-fond ta' globalizzazzjoni, għalhekk meta l fond strutturali jissemma, il-fond ta' globalizzazzjoni ma jissemmiex. Għalhekk nitlobkom li tinsistu fuq dan li din mal-kollegi tagħkom illi neħu referenza għalija għaliex m'għandniex kompetenza sabiex nitrataw dan is-suġġett. Din it-tip ta' affarijiet Mish kwissjoni biss ta' linja ta' politika huma prinċipi illi hawnhekk huma valuti u jekk aħna ħanħallu dan ir-rapport nħallu dik il-referenza fil-rapport li hemm fil-Kumitat ta' Affarijiet Reġjonali mela ħankunu qegħdin u preċedent għal fond tal-globalizzazzjoni u di xi ħaġa ma sawx nagħmlu. Għalhekk nitlobkom li tinsistu l-Sur Piper illi irridu neħu din referenza, s-sula ma li irrid jaqbel maħna unek u irrid ikun involut għaxa għamel xogħol si għafna fil-Komitat tal-Budget dan ir-rigward u irridu wkoll koll ndaħħalu nisoħrajn mħabba kompetenzi tagħhom fil-Komitat. Imma ma nistawx naċċettaw preċedent bħal dan, il-ġifiri, qed inserraħ fuq kulħadd hawnhekk Grazzi, Sur Serkas. Uh, xtaq sempliciment nejt li dan nishtiq li seħ bil-mod inqas problematiku, sa ma nafx prani kun tista' toħloq ftejjin kun eċċellenti kieku. Imma jiena nappoġġa l-intenzjoni tiegħek illi ma toħloqx preċedent li jkun taħtara għalina meta niġu għad tal-kompetenzi bejn il-komitati u għalhekk xtaqt eh, nappoġġa lilek. Grazzi. Nishtiq immur naqra l-ura dak li jett meta tamilt il-tabbi tal-informazzjoni fil-bidu għax kienem naqta ħwita, għax kienem jitnejt il-ħagġa importanti, konna aħna kottati ħafna li Elizabeth Lin edawnek fosna sa konna nkottati ferm fuqa u nishtiq u nejdu la ħuħsibek.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 fidejk. Mela, rridu niftakru hawnhekk eh, li wkoll qegħdin fil-proċedura ta' komitat assoċjata. Sinjura Bauer. Grazzi. Grazzi tal-li neċan ċansi nitkellem fuq żewġ rapporti f'daqqa. Għax huma marbuta mill-qrib għed ma' u xuħut mill-emendi U ma msejsa fuq il-fat li aħna rridu narfu l-problema, natura ġenerali tal-problema. U x'nistgħu nagħmlu meta l-fondi ma jsawx jiġu assorbiti sew. Aħna ħarsna lejn dan is-suġġett mod wiesa u l-emendi li aħna għandna Iktar jirreferu għal rapport ta' Veronik mill-li tijie. Il-maġġoranza l-biċċa kbira tal-Mendi Iwessaw l-ambitu tar-rapport f'xi postijiet. Hemm xi dettalji speċifiċi li nataw. U f'xi paragrafi kien iktar minn emenda waħda ġifir ħekon nsibu emenda ta' kompromess. Fuq 6, 7, 8, 22, 27. Dan probabbli se jiġu adattati. Imma mbagħad hemm 30, 36, 37, 38, 43, 44, 48, 51, 52, 58, dawn jistaw jisiru mbagħad 62 63 Umbat emendi oħra li jiddaħlu formazzjoni ġdida. Ma musa nkunu nistaw nastobu dan il-materjal ġdid neċessarjament kollu. U eh, nipprova nipprova jkun laqgħa mal-kollegi biex s sib solizzjoni. Għanna xi ħut minn dawn l-emendi minħabba li hemm din ir-rabta bejn iż-żewġ suġġetti differenti. Allura ħafna minnhom jiġu mir-rapport ta' Veronika xemm il-kompromessi li nstabu. Xi ħut minnhom jistgħu joqogħdu f'rapport wieħed imma mhux f'ieħor. Iżda mbagħad fis-sessin emendi li jmorru ħafna iktar li minn hekk. imorru li l mill-ambitu tal-opinjoni. Musta nkun nisan daħalhom fit-tekst tal-opinjoni ma se nikkontakti għan nies fuq dan il-punt, grazzi. Kidumu la parola. Kommenti? Signor Papatopolo. Iva jina xedaw rapporter. Eh? fissem il-grupp SND. Aħna qrajna is-66 emenda li ġew mresqa, personalment jiena ressaqt disa' emendi bil-fom, ħana tistenaw bil-ħerqa biex nitkellmu ftit ma' Sinjura Power biex naraw kif se ndaħlu dawn l-emendi. Għaliex l-an komuni tagħna huwa li nippruvaw ntejbu l-mod kif jiġi ppreżentat li jessef, speċjalment f'dan iż-żminijiet diffiċli tal-kriżi li ħallan pat kbir u fl-emendi li ġew mresqa mill-essendi nixtiequ nattot iktar tensjoni għal reġuni żgħar u li m'għandhomx ir-riżorsi umani biex ikollhom aċċess għal dal-fondi tal-Unjoni Ewropea u rridu wkoll regoli effettivi għal supervizjoni u monitoraġġ tal-ISF tal-ġejjini u naħseb li kooperazzjoni minn qrib mill-ISF u l-IDF u għandhom ikunu eh, iktar ikunu msaħħa dan il-gruppi soċjali u għalhekk irridu naraw ukoll x'emendi jista' se u jew bil-miktub jew mill-fom u naraw kif dawn nistgħu ndaħlhom ukoll f'emendi ta' kompromess oħrajn min-naħa ta' rapporter grazzi. Mm. Ċatiħor? Ma nasibx jew xedaw zoħrajn jew jekk iva għalu diġà dak li ħasbu għas-sur Thomas Mann. Grazzi ċer fil-qosor. Sissa, il-sujġet ġi trattat minn Veronika u id Bauer kella raġun meta qalet li hemm rabta bejn il żewġ rapporti u li hemm xi affarijiet xi punti li għandhom inkomuni, imma aħna rek għandna nitkellmu dwar artiklu 50 għandna status daqs mal komitat oħra ġifieri mu suppost edin nżommu l-ura bħala komitat tampik aħna rridu naqdu r wol sħiħ taħna u l-komitat liħor irid iqis dak li naħsbu aħna. Ġifieri mux opinjoni fuq skola zaħira Aħna rridu nżommu dan il-bilanċ li ħalaqna rridu ngħidu mod ċar illi hawnhekk għandna udjenza speċifika li qed nimmiraw u lan tagħna hawnhekk u kwistjoni hawnhekk mhux biss qed titratta r-reġuni imma gruppi speċifiċi ta' nies. Għalhekk irridu nsaħħu ftit l leħen tagħna f'dan ir-rigward. Komissjoni laqqas ma titkellem, mela Sinjura Bauer fidejk. Grazzi m'għandix nżid wisq aktar minn hekk. Jiena nista' ngħidilkom li żgur nkun qed nikkontattja il-shadows u fejn huwa meħtieġ Ser nikkontaktja koll l-awturi tal-emendi. Meta neġu għat-trattat għandna relazzjonijiet eċċellenti mal-komitat liħor u mal-tip tal-rapport. Jina titim ħasba dwar il-fat li fil-kapacità ta' assorbiment hemm ċertu xkiel u sfidi li rridu nfissru b'mod iktar ċar. Imma din hija xi ħaġa li ġan nsibu fil-fondi reġjonali. Għana ma stajniex nanta taħom memendi kolla f'daqqa. Għaxin kienet toħloq problema. Bit-ton tar-rapport. iżda rridu naċċertaw il elementi nivvotaw dwarhom huma inkorporati sew. Grazzi, ma tinnix jekk inti tistax taċċetta. L-emendi mis-Sinjura Papadopoulou, imma insomma ma nasibx għandhom u xi problemi kbar tgħid il-President. Tajjeb, mela, serraħna nimħuħ kulħadd diskussjoni u aħna nistennew il lemendi ta' kompromess li għatresu fil-15 ta' ġunju u bat fil-16 ta' ġunju nifuta. Tajab, u dan il-punt. U naddu għal-punt li mis. Għanna rapport bi kollega tana sur Rossa fuq il-servizzi soċjali, il-futur ta' servizzi soċjali ta' interess ġenerali. Għanna 285 eh, emenda. Iva, 285 emenda fuq 35 paragrafu jgħid ir-rapporter. Jiena kont ktibt paragrafi jżaru għasra. Isam qegħdin jitwalu. kif nafu il-vot mus se jseħħa da ħajseħ fis-6 ta' Ġunju u il Nart nejt tal-plenarja ġviri. Sa jekk id-diskussjoni tagħna jkunu ta' suċċess fil-ġimgħa li ġejjin, xi ġimgħa li ġejja mela nitamaw illi ħad tkun fil-qosor jek iniksbu il-kompromess jiddu fuq l-emendi, sissa rizultat il-feedback kien tajjeb kien hemm opinjoni differenti, Ma nistawx ndaħlu l-femiet kollha, ma nistgħu nsolvu xi minnhom. Għawnek għed nitkelmu dwar il-futur ta' servizzi soċjali tal-interess ġenerali, għana mux għed nitkelmu bizwar l-agenzi u kemm huwa u mux tajbili imba kif naraw li dawn is-servizzi dawn is-servizzi soċjali ta' interess ġenerali jistgħu jibqgħu għaddejjin. Ġifieri nitlob il-membri illi iżommu għadu majjehom illi dan ir-rapport jekk m'għandhomx m'għandix proposti fiha dwar ser nagħmlu għal ġejjieni mela m'hemmx għalfejn qogħdu nagħmlu rapport. Għax kellna diskussjonijiet. Il-ħin kollu għadejn bid-diskussjonijiet u fuq dan l-interess ġenerali aħna kellna forum illi kien importanti u tajab ħafna biex nidentifikaw dak li jrid seħ, imma m'għandniex mekkaniżmu li koordina il-passi li jridu jittieħdu biex intejbu il-twassi tas servizzi. Għalhekk dan tfajtu fuq il-task force, il-grupp ta' ħidma li jinsab fuq ħafna livelli għax bekk nkun nistgħu naqra nsibu eżattament fejn qegħdin rigward tal-stapa ġenerali li hija l-kriżi. Nittama li daqt nkun nista' nqassam it-tieni verżjoni jiena qassam abbozza kompromess u anki abbozz tal-lista ta' votazzjoni il shadows u minn rasaq l-MMD U skont il-kontatti bilaterali li kena, ma dawn in-nies jiena ħanżid xi ftit iktar emendi mal-kompromessi. Mbagħad ta' bażi tat-tweġibiet li jiena n nippruvaw għan forsi ta' bidda tad-dieħla biex eh, ikunu jistgħu jiddaħlu fil-format eh, meħtieġ sabiex ikunu lesti għal votazzjoni n-nejt ta' wara. Ma nafx hekk hemm xi xi Jina nishtiq ninsib kompromessi raġonati fejn nista. Hemm xi oqsma pal pereżempju tħassib dwar referenzi għal kwestjonijiet legali jew ċertezza legali. Baħar mill-aħħar jidir li jridu nqisu l-fatt li l-Kommissjoni diġà qiegħda teżamina ir-regolament rigward ix-xiri u ir-regolamenti rigward il-għajnuna tal-Istat u naħseb illi maħabba fekk dan ħajwasal għal tibdiliet fir-regolamenti. Allura ma nistgħux neħlu fuq jekk aħna kontra jew favur referenzi għal bidla legali rridu b'xi mod rridu solvu għamina ma nkawżaw problemi għal grupp partikolari. Peress li etnit għaw s-sorman meta inti tgħid illi taħt lebda kas ma trid regolament qafas taħt eh, emenda 14 U jien emenda, nundi emenda minn ħodor li jgħid li dinja għandha qiegħda tajba li aħna rridu nqisu għaddi meta jkollna regolament tal-qafas. Jina notajt, forsi notajt li dan ir-regolament qafas ma referejtx għalih għal-kem li naħseb taħem l-aħar għanna bżonnu, ma mux niprofa namel dan f'dan il-rapport partikolari, għandu jkun possibli birrida tajba pero li nprofa nsew bitriq tan nofs. Il-grupp tijaj Ixtieq jara referenzi għal eh, regolament AFAS. fil-rapport imma t-improfa dan nżom triq ta' nofs u nsib tip ta' lingwaċ li jinaxxina li marru li l-in minn dan il-pod jisa wahed dan fuqu. Nifukaw eżattament fuq x'dak li għandna namlu fi ċirkustanzi tagħna tal-lum il li s-servizzi soċjali jiġu wasla fil-istati membri fil-fatt ġak importanti li huma jingħata finanzjati sew li huma flessibbli. Li huma faċli u li wieħed jużom u dak li kollu aċċess għalihom faċli, mod faċli, eh, mod kif huma żviluppati, mod kif huma wasla u issa il kunsilli Lokali wkoll dawn għandhom id-dritt tagħhom għandhom kollhom id-drittijiet tagħhom rispettati f'dan il-qasam. Naħseb dan huwa sistajja pal rapport tajjeb. Bażi tal-passi pratiċi li aħna nistgħu naraw li għandhom jeħtieġu li jsiru. Jekk nużaw ir-rwol ta' kornament tal-Kommissjoni, inti qed tuża l-arfin tal-membri tal-Parlament f'dan il-qasam u anki il-partijiet kollha interessati. Għalek dan tajjeb biex ikunu nistan u kollu importanti biex nistgħu nibnu report tajjeb u ekkan kan nipprova nagħmlu naf li għandna l-appoġġ ta' grupp politiċi kollha biex nagħmlu dan. Grazzi. Ehm, Madam Bastos, prima Madam Signora Bastos, un bata Signora Lin. Grazie tassew, Signor President. L-ewel net jina nishti nirringrazzja l kollega De Rosso għall-intervent tiegħu. <coughs> U ċarana l-pożizzjoni tiegħu dwar dan is-suġġett hekk delikat, hekk sensitif, jiġifieri is-servizzi soċjali ta' interess ġenerali. Il-kollega huwa lest illi isib mod mifrux biex dan id-dossier kun jista' jimxi l qoddim mingħajr ma noqogħdu neħlu dwar il-kunċett tal-servizzi soċjali tan ġenerali u xifissru dawn x'funzjoni għandhom fuq livell reġjonali u lokali. Dwar dan il-punt nixtieq nisħaq xaħġa. ħaġa. Nixtieq nisħaq dwar il-punti ewlenin għalina meta aħna ninterpretaw dawn is-servizzi soċjali ta' interess ġenerali. L-ewwel nett. Dawn is-servizzi għandhom parti b'saħħita ħafna marbuta mal-kompetenza tal-istati membri. Hawnhekk jidħol fin-nofs il-prinċipju ta' sussidjarjetà li aħna rridu nirrispettawh u aħna naħsbu li għalhekk m'hemmx ħtieġa ta' regolament qafas illi jagħmel leġiżlazzjoni fuq il-mod ta' kif jiġu organizzati, kif jiġu finanzjati dawn is-servizzi ta' interess ġenerali. Iżda min-naħa l-oħra nafu li dawn is-servizzi soċjali għandhom rwol ewlieni fil-ġlieda tagħna favur il-servizzi soċjali, servizzi bażiċi tal-ħajja ta' kuljum, għaliex dan jagħmel parti mill-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini, kemm jekk huma ċittadini vulnerabbli u kemm jekk mhumiex. Nafu li kull pass il qudiem li nagħmlu dwar dan is-suġġett irridu nżommu f'moħħna li dawn is-servizzi ikunu aċċessibbli għal kulħadd u jrid ikun hemm ukoll ġustizzja fil-konfront ta' kulħadd fir-rigward tal-aċċess. Dawn huma il-punti ewlenin. u dwarhom aħna kellna xi taħdidiet mal-kollega da Rossa biex nippruvaw nirranġaw xi diverġenzi li kien hemm bejnietna fir-rigward tal-proposti li tfasslu mill-kollega tagħna wkoll fir-rigward tal-proposti temporani marbuta mal-kompromess, l-emendi ta' kompromess fejn il-kollega tagħna ipprova idaħħal id bosta emendi, il-bosta emendi illi ġew imresqa fl-bosta rapport. <coughs> xi differenzi dwar kompromess B, BC, GH, J, L, N, O, K, R, kompromess T, dwar dan għanna bżon nċaraw xi ħaġa kompromess x. Hemm problema bil-lingwaġġ Umbat għanna problema marbuta mal-task force għalix aħna naħsbu illi dan huwa mekkanizmu eċċessiv. Forsi nemżon ta' xi osservatorju li kun jista' jsegwi dawn is-servizzi soċjali mingħajr ma jkollna struttura kbira wis. Organizzajna laqat li taw il-frott tagħhom u aħna saqdin nistennew kompromessi definittivi u la tfassil tal-kompromessi tal b'mod definitiv. L-lum ħabbarhom il-kollega tagħna Derossa. Aħna qed nistennew dan biex inkunu nistgħu nagħmlu it-tibdil meħtieġ fir-rigward tal-punti illi ma naqblu zaqset magħhom. Aħna nittamaw illi nirnexxina nelbu dawn id-differenzi bejnietna biex insibu pożizzjoni komuni. Grazzi. Signora Lin, unbat Sur Thomas Mann. Iva, grazzi, grazzi, Sur Derossa tal-li iċċarajtinna illi inti mankludejċ il-regolament għafas, il-direttiva għafas fil rapport għalix aħna konna kontra, dejjem konna kontra il-direttiva għafas. Jiena ġejt mitluba biex nitkellem fisem shadow rapporter is-sur Panameras, Huwa jgħid ħafna affarijiet fir rapport tiegħek imma għandu mistoqsijiet speċifiċi kwistjoniet politiċi ma tekniċi u koll u għajajt illi u għajemmen illi aħna diġa bdejna bieċa xol kostruttiva fil-kompromessi ma' rapporter, aħna rridu nkomplu naħdmu dwarom. Għall-għalde il-kompromessi jistaw jinqasmu fit tlet gruppi. ħafna kompromessi u ma tajbin, e kif inhu ma miktuba bħalissa, iżda hemm xi kompromessi illi aħna qed nissuġġerixxu li narġgħu nikdbuhom mill-ġdid biex il-grupp ikun jista' jarġa' jappoġġhom. Hemm kompromess ġ i l-N-E-S-T u V X u Z illi mhumiex aċċettabbli jekk kif jinsabu bħalissa. Huwa jaħseb li rridu nużaw il-ħin li għandna disponibbli bħalissa biex niksbu test koerenti u aċċettabbli u għalest ukoll illi kompli jaħdem fuq il-kompromessi flimkien ma' rapporter u shadow rapporters l-oħra, grazzi. Sur Thomas Mann. Grazie, President. Jiena naħseb illi anke jekk aħna għanna opinjoni differenti, aħna jdu nkunu ċari dwar il-fat illi aħna irridu il-koezjoni, irridu l-koezjoni territorjali, irridu kol koezjoni finanzjarja, koezjoni ekonomika fiħdan l-Unjoni Ewropea. Iżda dan jista' jitwettaq biss jekk l-istati membri jkunu jafu x'inhuma r-responsabiltajiet tagħhom. Din hija xi ħaġa li jiena semmejt fl-emendi tiegħi. Jiena qed biċ-ċar illi aħna rridu niżguraw illi l prinċipju ta' sussidjarjetà ikun jista' jiġi implementat sew. Għandna aġenziji, għandna awtoritajiet illi jġibu ruħom b'mod differenti iżda huma responsabbli biex jimplementaw sew dawn is-servizzi. Irridu niżguraw l-awtoritajiet lokali joħolqu l-aħjar kundizzjonijiet biex jiżguraw illi huma jkunu jistgħu jaqdu dmirom sew. Issa jina ma naħsibx li aħna għanna bżon tal-leġizlazzjoni biex nizguraw li dan jitwetta. Irridu nkunu aktar flessibli, irridu nizguraw illi aħna nkunu nistaw natu eh, idejat prattiċi l autoritajiet lokali li kunu jistaw jgħinuhom fil-ħidma tagħhom ta' kuljum. Kif qalet l-Onorevoli Bastos, aħna ma rridux illi illi kunem ħafna differenzi bejn is-servizzi soċjali. Ma naħsibx illi nistaw nejdu li ser ikonna A, B u C hawnhekk, imma rridu niżguraw illi naslu għal sitwazzjoni ta' kompromess irridu nizguraw illi l-istati membri jizguraw illi l-autoritajiet lokali tagħhom jħossu din ir-responsabilità rridu koordinazzjoni u kooperazzjoni iżda ma rridux armonizzazzjoni mandatorja hawnhekk. Jekk inkunu nistgħu nimxu f'din id-direzzjoni mela allura ser ikonna bażi tajba l-ħidma tagħna. Ħafna minn dawn l-emendi aħna nistgħu naraw illi hemm opinjonijiet differenti, esperjenzi differenti, sensitivitajiet differenti, imma rridu niżguraw illi insibu kompromess illi jagħmel sens u nittamaw li imbagħad ikonna dibattitu tajjeb. Grazzi, xi ħadd ti jitkellem? Qabel ma ngħaddi l-kelma li rapporters l-oħra nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom dwar żewġ punti. Jiena żgur li intom konxi ta' dawn u mhux ser joħolqulkom problemi kbar. Jiena kont interessata f'dan il-qasam. Għaliex ovvjament il-Parlament Ewropew ma jistax jagħmel talbit lil dipartimenti li servizzi tal-Kummissjoni. Aħna rridu nduru morru għand il-Kummissjoni din hija xi ħaġa li mista taffetu paragrafu 31 u mbagħad dwar paragrafu 30 meta aħna nitkellmu dwar forum għal servizzi soċjali ta' interess ġenerali. Din kienet xi ħaġa illi ġiet maħluqa fuq inizjattiva tal-Parlament. U kien hemm tliet fora sissa. Intom għedtu illi tixtiequ illi il-forum illi jmiss isir ġewwa l-Parlament Ewropew. Iżda, irdu naraw jekk bħala kumitat, aħna nistawx nagħmluh dan, u x-rwol tagħna, u x-kompitu tagħna. Qabel ma ndaħlu dan il-punt femenda ta' kompromess, irridu nivverifikaw jekk il-Parlament Ewropew bħala istituzzjoni jistax jew le jorganizza dan it-tip ta' avveniment. Imbagħad hemm kwistjonijiet oħra legali iżda ma naħsibx illi dawn jistgħu joħolqu problemi kbar. U għalhekk kien tajjeb illi kellna dan l-ewwel skambju ta' femiet illum u dwar l-emendi ta' kompromess intom għettu illi ser tibatu għom dawn u ser taħdmu flimkien ma' segretarjat biex tħejju għom. Għalek fadlinna eh, ftit ħin disponibli sa' 6 ta' ġunju u għanna l-aħjar kondizjonijiet biex nkunu nistaw nħejju l-ħidma tagħna. L-ewelet, grazzi ħafna, grazzi lil kulħadd tal-kummenti pozittivi ta'kom naħseb li dawn huma il-bażi biex aħna niproduċu rapport pjuttost tajjeb f'dan il-qasam dwar il-kwistjoni ta' task force jiddispeċin jekk narġa nitkellem dwar dan, narġa nirrepeti hawnhekk. Naħseb li hemm bżonn għal mekkaniżmu illi joħloq dinamika għal titjib għal bidla dawn is-servizzi. Naħseb illi l-idea tal-osservatorju hija idea tajba, iżda li konna dan il-gwardjan, dan il-watchdog illi jara x'qed jiġri mu ser żid xejn hawnhekk, ser jirdoppja eh, dak illi għamel Kumitat ta' Protezzjoni Soċjali fil-rigward tal-mandat. Jina naħseb illi jekk nissostitwixu task force b'osservatorju mu ser żid xejn lil din l-infrastruttura li għanna palessa li tindirissa din il-kustjoni. Jiena m'għandix problemi bit-titlu imma naħseb illi għandna bżonn dak l-element ta' dinamiċità fih illi jerġa' joħloq il-ċaqli. U żgur ekser jitolbu il-partijiet interessati fuq livell lokali kemm l-awtoritajiet lokali li jintkellimt magħhom minn bosta pajjiżi, NGOs fost l-oħrajn soċjetajiet reċiproċi li huma involuti huma jixtiequ jaraw li hemm ċaqli f'dan il-qasam u din mhux tkun xi ħaġa li tiġi b'kombinazzjoni jew inkella titħalla għal dawk l-inizjattivi individwali. Tittaqqat li l-partijiet interessati kollha biex toħloq kunsens toħloq bil dwar dak illi jrid jitwettaq fuq bażi regolari. Dwar kwistjonijiet legali Jien għandi nota ma għanti servizzi legali, servizzi legali, huma identifikaw bosta kwistjonijiet u ma nasibx li hemm problemi dwarhom dwar il-kwistjoni marbuta mal-fatt jekk il-Parlament għandux il-dritt, il-kapacità illi jorganizza l-forum, hemm żewġ raġunijiet. Dak li jiena fimt minn ċertu sorsi huwa illi kien hemm riskju illi il-forum ma kien serġa jitlaqqa għat aktar. U għalhekk irridu niżguraw illi dan jerġa' jitwetta għaliex kien fokus importanti għal fornituri ta' dawn is-servizzi. L-aħħar wieħed ġie organizzat mill-Presidenza Belġana u produċa 15 rakkomandazzjoni pjattaforma tajba għal dak li jrid jitwettaq U tkun ħasra kieku dawk il-15 rakkomandazzjoni jibqgħu hemmhekk. Unbat narġaw naraw dak li aħna ma minniġ dawn l-aħħar sentej fil-rigward tal-dawn rakkomandazzjonijiet. Il-punt liħor huwa marbut mal-Parlament Ewropew u fil-passat huwa organizza laqa eh, ġimgħa tal-impjiegi ftit ta' snin ilu din għamilha fuq bażi annwali u għalhekk hemm din din il-kapaċità Il-regolamenti ġuridiċi jinsabu hemmhekk biex il-Parlament ikun jista' jorganizza dawn l-avvenimenti. Eh, kwistjoni issa hija jekk għandniex ir-riżorsi jew le din hija xi ħaġa rdu nindirizzawha. Imma hemm preċedent marbut ma' dan. Kun importanti li din ħaġa ma nħalluwiex tmut fuq omma. li ikun hemm paragrafu li jgħid li hemm bżonn ikun hemm forum mhux biżejjed. Irridu deċiżjoni biex dan jarġa jsir jekk deċiżjoni li tgħid li jekk din ma taqax taħt idej il-Kummissjoni, allura joħodha il-Parlament taħt idu. Din hija rakkomandazzjoni neċessarja. Grazzi. Tajja pues. Mela allura nagħlqu il-dibattitu tagħna dwar dan il-punt. Surman, tixtieq titkellem wara rapporter? Iva. Mela, ir-rapport tkellimna dwaru, jiena naqbel ma dak li qalet il-President. Staqt nitkellem ma dal-kustjoni ta' qatt mhux il-punt ewlieni fir-rapport. Ma staqt ngħid ħaġa dwaru, nixtieq infakkarkom il-koordinaturi dan iridu iseguh Għalix hemm żewġ affarijiet li qed jiġru palissa, ta' nkunu fi Strasburgu meta nkunu ġewwa Brussell. Qegħdin ningħataw dan il-kompitu minn barra. M'għandniex opportunità biex aħna eh, nieħdu sehem f'dawn il-kwistjonijiet tal u hija tajba li aħna nkunu nistgħu nivolvu ruħna hawnhekk, nistiednu lill-NGOs. Għaliex għaw stajr ta' suċċess Kienna stejjer ta' suċċess fil-passat meta aħna trattajna il-qat. Din hija xi ħaġa illi aħna rridu nużawha b'mod tajjeb aħna nistgħu nkunu parti integrali minn dan kollu. Għalhekk, sinjora President, hekk jogħġbok, din mhix kwistjoni li rridu nkomplu dan id-dibattitu iżda għabbażi ta' dak li inti qed naħseb illi il-qatt u opportunità kbira hawnhekk irridu naħtfu din l-opportunità għaliex hija xi ħaġa tassew importanti aħna irridu ninvolvu l-kulħat, irridu nġibu għawnek l nies li huma involuti f'dan is-suġġett. aħna membri eletti tal-Parlament Ewropew dan huwa punt importanti ħafna għal-ġejjin, u għalhekk xtaqt ngħidu. Iva, lebda, l lebda problema. Dan jaqqat żewġ punt, punti komplementaw il-xurxin, jolbtu mhux xurxin. U dan jista' jarġa' jibda dibattitu mill-bidu tala biex jitkellem Stephen Hughes. Grazzi tassew, jiena ma xtaqx nitkellem, iżda issa qegħdin naraw illi is-suġġett qed jitratta l-azzjoni tagħna fi rigward tal-qatt. Aħna għal bosta snin involvejna ruħna f'din il-ġimgħa tal-impjiegi din kienet organizzata ma' entità esterna u mbagħad aħna ħadna l-benefiċċji minn dan għaliex ġiet organizzata wkoll ġewwa Strasburgu ma din ma kienet xi ħaġa illi għenitna. Nistgħu norganizzaw xi ħaġa simili li taqgħat lill NGOs fuq bażi annwali kif sar fil-passat u aħna nistgħu nixprunaw dan l-avveniment. Imbagħad dwar il-proposta ta' task force dwar is-servizzi pubbliċi, aħna għandna preċedent kol marbut ma' dan. Forsi tiftakru, sin, tiftakar Sinjor Presidenti li bosta snin ilu kien hemm forum task force dwar il-corporate social responsibility li kienet tinvolvi membri minn dan il-Komitat u l-Komissjoni u dan ħadem eh, b'suċċess għal bosta snin. U għalhekk naħseb li din l-idea hija ta' min jappoġġa. Tajja pues. Jekk ħadd m'għandu xejn iktar xi żid. Mela allura nistgħu nikkonkludu dan il-punt fuq l-aġenda u kif binna aħna ser namlu diskussjoni dwar l-emendi ta' kompromess u ser nieħdu l-vot ukoll fis-sitta ta' Ġunju. Ser ikun hemm laqgħa straordinarja ġewwa Strasburgu. Il-punt li jmiss, punt numru 7. Huwa dwar opinjoni li jiena ressaqtilkom marbuta mal-mandat għat trilogu dwar l-abbozz ta' budget 2012. Jiena nixtieq nibda billi nirringrazzja Ninqih qalbi illi lil dawk kollha illi resqu l-emendi. Għaliex ħafna mill-emendi huma tassiwi kbir u ser jippermettu biex aħna inżidu aktar punti mal-punti illi diġa jinsabu fl-abbozz ta' opinjoni. Dwar emenda numru wieħed minn mismar kien jiena favur, m'għandix problemi din l-emenda dwar emenda numru 2 imresqa mis-Sinjura Figueiredo. U s-sur lirik jina favur ukoll. Dan jindirizza il-ħtieġa biex ikun hemm riċerka fil-kondizzjonijiet tal-xogħol u tal-ħajja. tal-ħaddiema sekondi u dawk migratorji għandna proġett pilota illi beda dwar dan is-suġġett u kellna fondi għalih fl-2009 u l-2010 u ser ikonna riżultati fl ħar ta' din is-sena. Jekk nżommu dan f'moħħna, nistgħu ngħidu l elementi li ġew imresqa qegħdin jappellaw biex il-Kummissjoni tipprovdi r-riżorsi il biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu monitoraġġ tal-implementazzjoni tad-direttiva b'mod partikolari fid-dawl tal-pakkett tal-migrazzjoni. Dan ser tejjeb ir-rapport tagħna. Jiena ċerta minn dan. Emenda numru 3, Sinjura Harkin. Dan huwa marbut mal-lanijiet tal-Unjoni Ewropea jekk aħna rridu nwettquhom irridu ċertu azzjonijiet li jitwettqu fuq livell Ewropew u mhux fuq livell nazzjonali. Irridu li jkun hemm kompatibilità bejn dawn iż-żewġ livelli. Kulħadd irid jiġbed l-istess ħabel, din hija l-idea wara dawn l-emendi, din l-emenda. Jien nixtieq hawnhekk nissuġġerixxi emenda ta' kompromess. biex nkunu nistaw namlu paragun bejn il-komplementarjetà tal-azzjoni u l-paragonabilità tal-azzjoni. L-impenn tal-Istati membri li tjejnu ukoll sforzi fuq livell Ewropew Iżda problem oħra, meta naraw kif jiġu imres kif iġu prezentati il-budgets, il-paragonabilità mhux dejjem hija xi ħaġa garantita. Jekk naraw, kridu naraw x'qed jintefaq fuq l-edukazzjoni, pereżempju, għandna problemi kbar hawnhekk. Għaliex it-tipoloġija tal-budgets differenti mhux dejjem tkun l-istess. Din hija xi ħaġa li mhux se nirranġawha millu malada ħaġa li ila għaddejja għal bosta snin u ser tibqa' hemm u jiena nesta li naħdem ma' Sinjura Harkin dwar dan is-suġġett. Dwar l-emenda ta' Sur Kosler din it-tenni it-termini tal-ftejim illi aħna ksibna fit-trilogu dwar ir-rapport tiegħu marbut mas sena Ewropea ta' tixjih attiv. Ser nitkellmu dwar dan aktar tard kif għadna fil-bidu tal-laqa. Emenda numru ħamsa, Sinjura Harkin. Tappella biex l-Istati membri jużaw aktar sinerġiji dwar dak li jsir fuq livell Ewropew u dak li jsir mill-Fond Ewropew ta' Globalizzazzjoni. Irdu niżguraw li kun hemm din is-sinerġija dan l-effett ta' sinerġija iżda aħna ma rridux naqdu dawn iż-żewġ fondi. Għaliex il-Fond Ewropew ta' Globalizzazzjoni għandu l-partikolaritajiet tiegħu u ma mhux l-istess bħal Fond Soċjali Ewropew u dan irridu niċċarawh fl-emenda illi aħna ser nivvotaw dwar emenda numru 6 issa. Jarik, port sur la question euh, du poids du cofinancement. Titret tal kwestjoni tal-kofinanzjament u l-ammont ta' kofinanzjament fej meta stati membri ħabtu wiċċhom ma' diffikultajiet nivalidaw ix-xogħol tal-fond strutturali mhuwiex bizzajiet li tħalli l-istati membri iħalsu l-ammont tagħhom rridu naċċettaw li f'ċertu każijiet ikollhom iħalsu ammont iżgħar, perċentwali iżgħar. U minn abbozza l-emenda qed jissuġġerixxi illi stati membri jikkontribwixxu ammont ta' mhux iktar minn 10% tal-ammont tal-proġett. Forsi nistgħu nissottomettu minn dorali li tajt lill istati membri jikkontribwixxu ammonti limitati għal 10%. Ma nasibx li dan ser joħloq xi problemi partikolari. Emenda seba' Emily Turunen, hawnhekk ukoll jiena naqbel qed nittrattaw ejjun ġodda ta' dħul sabiex nifinanzjaw il-budget tal-Unjoni Ewropea u niġġeneraw flus sabiex nippromovu l-impjiegi u l-inklużjoni soċjali. Emenda 8 l-Onorevoli Ori qed jissuġġerixxi li nfasslu mill-ġdid il-kundizzjonijiet għal sħubija bej l-imsieħba soċjali kif ukoll nifirxu laqwa prassi brabta ma ħaddima qiegħda. Ma hawnhekk m'għandniex problema ma dana kollu. Naħseb li għanna niprovaw insibu lingwaġġ li permettinna inkomplu. Nidentifikaw il-kwistjoni ta' ristrutturari fin-negozju. Tanu li ridna inqajmu f'dal parti tar-rapport l-Onorevoli Ori qed jissuġġerixxi li nneħħu kull referenza għal ristrutturazzjonijiet ta' intrapriżi. Emenda disa. L-Onorevoli Figueiredo u Leħirk qed jissuġġerixxu illi għanna ikonna linja budgetarja speċifika sabiex impjiegi mhux siguri indawruhom f'impjiegi bid bidrittijiet. Dan huwa kopert minn proġett pilota li nixtiequ eh, nissuktaw bih forsi nitalbu lil GUNGL sabiex jirtiraw din l-emenda. Billi ġa qed nindirizzaw di kwistjoni partikolari. Emenda 10 għal darbohra s-surori il-fruta li eh, tiġi kunem aġustament għall-linja budgetarja korrispondenti minħabba applikazzjoni ta' kull ma nistax nistaw nappoġġaw din l-emenda. Nġbirkom l-attenzjoni għal fatt illi l kas tressa u dim għal fond ta' globalizzazzjoni jgħidilna ħafna għaliex u għadak li tista' sejjaħ teknoloġiji ġodda, xogħlijiet ekoloġiċi. L-idea tidher li niġġeneraw xogħol. fid danemarka kellna każ fejn numru konsiderevoli ta' xogħlijiet tneħew fl-industrija tal-wind farms għaliex għaliex qed imorru jaħdmu ċina. Naħseb li l-idea ta' tuħ tal budget line għal fond ta' globalizzazzjoni f'dan l-isfond għassana sabiex nekonkludi li nibnu xi tip ta' strument Ewropew sabiex nopponu ristruzzjonijiet ta' intraprizi. Dal din emenda ma stax nappoġġa. Emenda 11 Turinen Cornelison jiena favur din l-emenda għaliex titratta il-ħtieġa illi ikonna l-istrumenti li għanna bżon sabiex nindirizzaw sensi tal-massa u anka ċaqli lejn ekonomija aktar ekoloġika. Emenda 12, Turunen Schruter, din l-emenda trid issaħħaħ il- sistema ta' progress bħala strument sabiex nadottaw il-metodu miftuħ ta' koordinament. Naħseb li din emenda li għana nappoġġaw, emenda 13, Figueiredo Leħjarik, għandi daqxej ta' problema b'din l-emenda għaliex edda tissuġġerixxi illi l-kontribuzzjoni minn organizzazzjonijiet soċjali għal proġetti li benefikaw mill-fond ta' globalizzazzjoni ma jabżux l-10%. Huwa l-istess ħsieb bħal dak li għanna f'emenda sitta. Madana kollu emenda sitta titratta il-Fond Soċjali Ewropew. M'għandix problema b'din l-emenda, madana kollu hawnhekk billi qed nitkellmu fuq il-programm Progress billi il-programm ma jinvolvix konfinanzjament, mela allura naħseb illi din l-emenda toħloq problema. Emenda 14 l-istess, mill-istess onorevoli membri, tesprimi dispieċir illi um, fil-envelop budgetarju, unik mandiġ problema. Minn 15 l-istess persuni resqu din l-emenda, titlob eh, il doppjar fil-Fond Soċjali Ewropew fil-spirtu ta' dibattiti li kellna fil-passat, pero tajjeb verifikaw ma' rapporter fuq li jessef u naraw kif nistaw nintroduċu din l-emenda jew nirkorporaw din l-emenda din l-opinjoni dwar il-budget. Naħseb tajjeb li namlu dan propju f'dan l-istadju Ah, speċjalment fid-dawl tal-trialogi. Rridu nħarsu u naraw kif nistaw niproċedu. Umbat, diskutu ma' rapporter u nħarsu lejn il-figuri u koll. Emenda 16, emenda minna ħatijaj, suġġeriment biex nżidu punt ma' paragrafu 8, partikolarment il-ħolqin ta' reġuni intermedji hija idea ġdida u naħseb illi jkun utli għal dan il-komitat illi jitkellem fuq dan is-suġġett għaliex ħafna reġuni se jkunu involuti f'din il-kategorija ġdida. Emenda 17, Missur Uri. Eh, proposta sabiex inneħħu referenza Qatt naqis tal-għatta persuni mill-quta jew medda mill-faqar. Jekk is-sur qori jaqbel illi norbtu dan ma' emenda 18 mis-sur Jovin nista' naqbel hawnhekk jien ma' proposta ma' dan kollu ma' neħux referenza l-faqar. Emenda 18 jovina, jissuġġerixxi illi għanna nidentifikaw b'mod aktar ċar gruppi illi qed jirriskjaw. Qed jissuġġerixxi illi nneħħu kull referenza għal Roma u dan joħloq problema. Fid-daw tal-fatt il-Kummissjoni da kemm ħarġet proposta dwar dan ma nistawx, ma jistax ma jkonniex referenza esplicita Roma. Emenda 19 figurejdu liħjarik. li tqajjem il-kwistjoni tal-sessi emenda tajba ħafna li għanna nappoġġaw. Emenda 20 Marian Harkin jisaxħaħ l-appoġġ tagħna għal mikrofinanzjament naħseb ħaġa importanti f'din l-opinjoni. Emenda 20 Turunen l-idea ta' impjiegi deċenti f'kuntest ta' impjiegi ekoloġiċi. L-idea toġobni ma nissuġġerixxi li nabbozzaw kompromess għax ma naħsibx illi il xogħlijiet ekoloġiċi kollha, impjegi ekoloġiċi kollha huma deċenti. Hawnhekk qed insemmu impjiegi deċenti imma għandna bżonn ukoll b'mod ngħidu b'mod partikolari f'kuntest ta' impjiegi ekoloġiċi. Hemm bżonn inkunu aktar ċari fid-distinzjoni li nagħmlu hawnhekk. Emendat 22, Turunen, Jina naqbel għal darba uħra unek. Emenda, eccellenti partikolarment fuq il-kwistjoni tal-qat fost iż-żazax illi titlob eh, sforz ulterjuri minn il-finanzjament tal-Unjoni Ewropea. Emenda 23, l-Onorevoli Uri. Il-koordinatur tal-PPS fortunatament mhux ta' hawnhekk għaliex xtaqt niddiskuti miegħu it-tneħħija li jrid hawnhekk li tneħħi l-parti li tagħmel referenza għal ħtieġa illi nappoġġaw pajjiżi sħab tar reġjun Mediterranju fil-riżorma ta' swieq ta' xogħol tagħhom ta' sema tal-edukazzjoni professjonali tagħhom. Naħseb dan huwa punt importanti ħafna l-Unjoni Ewropea u iż-żjara tagħna fl-ILO u rietna illi barra dak li nistaw niprovdu għal dak l-għandu xjaqsam finanzi, l-idea li nikkontribwixxu aħna l-Unjoni Ewropea rridu nikkontribwixxu sabiex nipromovu tisħiħ tal-istat ta' dritt f'dal-pajjiżi għandu inkludi wkoll aspett soċjali. Mort partikolari collective bargaining, dialogu bej iż-żewġ naħat tal-industrija u suq tax-xogħol żviluppat. Nittama daqstant li sur ori jista' jaqbel jew li forsi nfasslu mill-ġdejt din l-emenda jew inkella ikonna maġranza illi tivvota kontra din l-emenda. Emenda 24, emenda minna ħatijaj. Lan kien l-istess jiġifieri illi immorru kontrarju l-emenda 23 u nappoġġaw il-pajjiżi tar reġun Mediterranju. Emenda 29 anzi nistaw 25 nistaw nambinawa ma' 24 għaliex tiżvilupp pal mod kif għanna nappoġġaw riformi fis suq tax xogħol f'dar pajjiżi. Emenda 26 paragrafu ġdid illi qed nissuġġerixxi paragrafu illi jindirizza is-Servizz Ċiviku Ewropew, servizz komunitarju illi hija idea dibattuta ħafna fuq livell Ewropew u naħseb illi hija ħaġa illi tamar ħafna sens. L-aħħar emenda minn 27 titlob finanzjament li għandu jingħata movement ħieles tal ħaddima u l-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali. Min ressaq la bozz u rapporter għal koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali emenda tajba ħafna ma forsi għandna nispjegaw aħjar għal xiex id-dunħarsu. Moviment ħieles tal-ħaddiema Naħseb li huwa proġett ambizzjuż li jiswa l-flus li kieku aħna kellna inżommu ma dan l-approċċ ekvak. Daqshekk għal daqstant jiena persważa li tistgħu toħorġu bi proposti addizzjonali dispjaċini li tħal daqshekk fid dettall fl-emendi ħaġa eċċezzjonali m'għandna biżejjed ħin illum. Allura sruttaj dan il-fatt sabiex eh, nittrattaw is-sustanza ta' l-emendi kollha minn flok għadna li aħna favuri u aħna kontra. L-Onorevoli Mann, grazie ħafna, Signora President. Nasib użajt il-ħin tajjeb ħafna. Ma dispeċinix il-fatt ħatta ktar ħin mill-li neħtieġ il li dan wassanna l-opportunità sabiex natu l-kommenti tagħna ma naħseb li tajjeb illi kellna din introduzzjoni. Dwar emenda 10 kellna din il-valutazzjoni kritika mill-onorvoli ori li għal ħlas ma jrid m'għandux jiżdied hawnhekk. Il-problema hi li ma nafux se jiġri bil-Fond Ewropew ta' Globalizzazzjoni se jkun indipendenti għal kollox sempliċement għax inħoloq Mr. Barroso jew se jsir fattur ta' integrazzjoni tal-ISF li hija possibilità oħra. Ovvjament, jekk ngħidu iva għandu jkun hemm żieda minn mela allura. Naħseb fuq dal-punt nista' naqbel mas-sur Ori. Li ġef huwa importanti, għandna bżonnu għal diversi oqsma. Danna fuq tajjeb imma meta niġu għall status attwali dan se jkun integrat, se jkompli jkun autonomu, għandna ma nafux. Għal daqstant rridu nkunu attenti ħafna u naħseb li l-emenda personalment hija aċċettabbli. Naqbel ma emenda 12 minn Turunen Schröder fuq il-progress, il-program progress, illi mhux qed jiġi aġevolat. Wassal għal progress konsiderevoli jekk nirċievu 10 miljuni miljuni ulterjuri jimniex membru tal-Komitat Budget għalli ma nistax insegwu xe tiġri hemmhekk, imma nasib dan li jibgħat messaġġ politiku utli, ħaġa importanti ħafna. Fuq emenda 15 qed ngħidu li għandna nirdoppjaw l-assitta li kuk għanna flusiva. Nasab il-Fond Sanċjali Ewropew u iktar effettiv minn inizjattivi oħrajn u d-dibattitu li kellna dal-ħodu għal darba oħra reġawera dan nista' naqbel ma' l-appoġġ għal ISF. Ma meta niġu għall irdoppjar hawnhekk m'iniex perswas, ma nix nifokaw fuq elementi speċifiċi skont prioritajiet irdu nħarsu lejn il-konsegwenzi l oqsmu oħrajn ukoll. U żieda jew il-xewqa tal-Istati membri fil-fat ma tantx ix jagħmlu dan l-istati membri pervanx nappoġġa minn darba 20 forsi nistgħu norbtu għamemmen dak li ta' 20 jekk is-sur qori jistajat l-opinjoni tiegħu fuq dal-punt partikolari sabiex ngħidu li meta niġu għall-istrutturi demokratiċi ta' dialogu eh, soċjali dawn għandu jkun appoġġat b'mod sostenibbli. Nista' nappoġġa wkoll emenda tiegħek numru 26 prefanx qasam importanti ħafna, jiġifieri waqif ta' dal-programm ta' servizz xifiku li jiprovdi li l-opportunità li ngħidulkom even iva, intom kapaċi tagħmlu dawn l-affarijiet għanna bżonkom u għal dan hemm bżonn appoġġ. Finalment naħseb illi se nkunu nistgħu noħorġu b'numru ta' osma komuni, ma sax nitkellem fisem l onrevoli juri, pero naf li huwa Eh, bilaqal ħafna joħroġ dejjem proposti bilanċati u jina pers was jista' jkollna ftejm u jisa fuq dan. Grazie ħafna, Grazie ħafna tal-kommenti ta'kom. Grazie tal-ispirtu ta' kooperazzjoni li urejtu. L-onorevoli Turinen. Iva, grazie ħafna. Għanitkellem bid-Danis. Tak for udkastet til eh, et, en eh, god... Grazie ħafna ta' dan il-rapport dwar il-mandat ta' trilogu għas-sena 2012 jidher li il-konsens huwa wiesa brabta mal-miri. Il-budget għandu joħloq aktar postiet ta' xogħol fl-Ewropa, impjiegi ekoloġiċi sabiex nġildu l-faqar għal daqstant din hija pożizzjoni politika b'saħħitha ħafna. Nirringrazzja rapporter tal-li qablet mal-emendi li preżentajt U għal dak nandu xaqsam il-proposta 21, emenda 21, jiena disponibli iva nerġan fassa l-paragrafu sabiex l-affarijiet ikunu aktar preċiżi. Fuq emenda 23 tal-kollega Uri dwar il tramontana tal-Afrika kif kienet tajt il-rapporter huwa importanti ħafna li konna din ir-referenza sabiex nesprimu il solidarjetà tagħna hija ħasra illi l-onorevoli Ori mux qiegħed hawnhekk sabiex jiddiskuti mana fuq dan il-punt. Però nittama' l-insibu soluzzjoni għanna niftakru illi Ketty Ashton ġa f'Marzu semmiet riforma fil-programmi għal pajjiżi sħab, speċjalment ta' favur tas-suq tax-xogħol u il-xogħol innifsu għal daqstant dan huwa orientament li ġawa integrat fir-riflessjoni tal-Unjoni Ewropea u għandna niftakruh dan. L-aħħar punt għallina l-grupp tal-ħodor huwa importanti ħafna il il-budget ikun budget realistiku. Għaliex huwa ċar illi sfortunatament il-mezzi finanzjarji jispiċċaw f'xi punt hemm għaddejjin minn mument diffiċli u euro huwa importanti ħafna. Li netolbu irdopjar tal-fond soċjali hija ħaġa li u ma mhix realistika. Għax minn fejn se minn fejn jiġi dal-flus kollha. Għaldaqstant ma nix ikonna miri ambizjużi żejjed, imma għandu jkollna miri fil-kontest tal-mezzi eh, finanzjarji sabiex anka nisqafuq xinu mal-miri tagħna mill-grupp tagħna, però nista' ngħid li aħna sodisfatti għall-aħħar dan il-proġett. Eh, merci, eske eh, la Grazzi. Il-Kummissjoni tixtieq tintervjeni? Nidu għal-budget ta' s-sena d-dihra li għet jġi diskuss mod naqra diffiċli, għaw kuntest naqra diffiċli. Grazzi, għad kellem l-Inglis. Signor President, inti għamil taqsira tajba tal-emendi kollha. Żewġ punti. Emenda numra 10. Naħseb illi ta' min ikollu xi krediti ta' pagamenti għal GF u emenda 15 il fat li aħna diġa għal Dublin hija uh, mhux realistika li tkun diffiċli illi wieħed jassolvija, nassolvi dan l-ammont. Grazzi. Mela bażita tan. Nistgħu nifinalizzaw il-pożizzjonijiet. li dan il-Kumitat ta' Impjiegi nivutaw għada. Għalek għana minn dan nidi. Għandal emendi kolla li ġew mresqa. Ehm, Sur li birri kinti meċ jikser taqbel li tirtira emenda disa. Forsi bej l-lum u għadat kontesta tejli. Grazzi, jina nefemx għed t privatajt ma xertan jina problema. Għaxan ekka t-eskelmu dwar natura ehm, prekarja tal-impjegi fil-stati membri kolla ġivjanki li kiku kena neħu dan xorta ħagħu lingwaċ li xej prova jesprim il-fat illi ħaddima prekarji jridu suppost jikwadanjaw mill-interessi kollha tagħhom fl-istati membri. U jekk nirtiraw għadin din xorta jkollna l-istess problem mhux ikunu nistgħu nagħtu opinjoni fuq għadi. E, forsi nista nissuġġerixxi mela, la ġala darba ħankunu qegħdin nerġgħu nikdbu 21, emenda 21. Suġġerixxi jekk it-Sinjura Turi len taqbel għax jires qegħdin l-emenda. Forsi nistgħu ndaħlu din l-idea ta' impjieg prekarju hawnhekk. Xkonna l-ideja ta' ħol jinta xol diċenti, ikun l-ideja ta' xol prekarju. Signor, signor Trenin, ti taħħġ proposta? Forsi tista' tqisi il-possibilità mela li daħħal referenza għal xogħol prekarju. Issa emenda sitta, dan ħajkun, eh, din naħseb li ħerna mu bil-fom. Max kommenti jisu għalek nifutaw dwaru ekkif kif ġi prezentat. Emenda 13, unbat. Il-grupp gwi ħajkollom jgħidulna jekk ħajrtirawx l-emenda jħajżomuha u jekk jagħmlu dan mela jkollu nissuġġerixxi li l-kumitat jivvota kontra. Għax m'hemmx sens wara. Issa Sur Jurgen. Nisġirxi li jem f'emenda tijak 18 nam referenza għal Roma. Undaħlu il-kelim in particular minn emenda 17, emenda 21, signor Turin, s kun tamil il-xol. Jider li jem appoċ, Mr. Man, fuq l-emenda 24, grazzi ta' dan, għalek, xnaħla dwar emenda 27 Pers li Filippo Lona tu kif daħal forsi nistandur lej biex eh, jarek jista jikontaktja l-assistenti tiegħu u jarek jista xitċara l-emenda tiegħu li ressa u permenza forsi emenda bil-fond għax hija pjuttost għalissa. issa. Eh, xaħġa li għadni ma refereċa li għadni imma nasib il-kol tafu li nishtiq li għuwi jikontaktjaw sinjura Xaratjev jina nama l-istess u kol biex nressa reprezentazzjoni bil-forma l-emenda 15. dwar il- livell tal-ravant ehm, tal-fond ta' globalizzazzjoni. Mela, fil-prinċipju nistgħu ngħidu ngħidu għal punt minja tal-aġenda. Nista' smajt li rapporter ma tistax tkun magħna waħed x'imkien ieħor. Għalhekk nabdu minnu fih għal pun numru 9 l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina kummerġ bilanċat u ir-rapporter hawnhekk huwa Dirk Sterks. U dan ħajindirizzana hawnhekk fuq dan il-punt. Grazzi tassew. l nixtieq ringrazzja il-kollegi tiegħi illi irnexxielhom res u 60 emenda fuq rapport ta' ħames paragrafi biss jiena naħseb li dan juri li l kummerċ bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina tagħti ta' tħassib. Ħafna mill-emendi nista' ngħid li naqbel magħha. Ovvjament l-opinjoni tagħna m'għandix tkun daqshekk goffa u skabruża li nitilfu l punt kollu ta' dan għalhekk se nipprova noħroq emendi ta' kompromess u mbagħad se nipprova nikkontakti l-kollegi tiegħi biex nara jekk il-proposti tiegħi huma aċċettabbli għalihom ukoll. Ovvjament hemm ċertu limiti għax nistgħu nagħmlu hemmhekk. Jekk inti tassumi f'emenda li il-tuħ tal-suq ċiniż eh, għall kapitaliżmu hija ħaġa ħażina nnifisha, nifisha u waslet għal regressjoni fiċ-Ċina, ma nafx kemm inti tista' taqgħad din l-idea ma dak li għandi jiena hawnhekk fl-opinjoni tiegħi huwa bażi Per eżempju, Sur Herman għandu professjoni kompletament differenti dak li fil-rapport tiegħi. Ġija bażi ta' dan hemm emendi li jiena bażikament ma nistax indaħħal fil-kompromess. Nasab il ħaġa nistgħu nagħmlu fil-kumitat huwa li limitaw ruħna għas-suġġett tagħna. Ovvjament insibu emendi l law li mhux se jkunu faċli li ndaħluhom. Aħna m'aħniex il-Kumitat tad-Drittijiet tal-Bnedmi. Jidu nitkellmu però dwar il-rispett għal kondizzjonijiet tal-għajnuna soċjali fil-ħajja tan-nies jien kellet ma' Surman u għahrajn u kellimna dwar il-punti li għandhom jitqajmu fil-punt, il-rapport. Aħna, jiena naħseb illi dik kwistjoni ta' proprjetà intellettwali tkun diffiċli mhix xi ħaġa li aħna jitrattaw aħna f'dal kumitat. Però forsi fuq 25 il-restrizzjoni tal-esportazzjonijiet irridu nqissuha sew imma mhuwiex ix-xogħol tal-Kumitat tal-Impjigi wara kollox li jgħattu opinjoni dan hija għall kummerċ internazzjonali li jagħmlu għadi. Naħseb li hemm indizzjonijiet interessanti għal dan ir-rapport. Eh, Sur Lambert dak, tiegħu kif ninkorporawha sa fejn ma nafx. Insomma, CJ, fil ġimli ġejjin, jiena se nissuġġerixxi kompromessi. Basikament, jiena li qed niddejja li tiddejjaqni bħala kumitax qed nitolbu l-kummissjoni mill-kummissjoni għax hekk kif nitolbu tolbu għal ċertu affarijiet u nafu li mhux se jkun hemm dejjim ta' kummerċ xorta waħda bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina. Ma sax ngħidu li l-Kommissjoni ma tistax tidħol f'kull tip ta' ftehim ta' kummerċ mingħajr klawżoli konklusivi fuq ċertu aspetti tas-swieq eh, Ċiniżi u nafu li din xi ħaġa li l-Kommissjoni assolutament ma tistax tagħmel għalhekk irridu noqgħdu attenti dwar kif nikdu daw l-affarijiet. Għax hemm punti qed naħseb dwar pereżempju emenda 19 tas-Sur Gaetano anzi sur koferati. Jekk inti titlob għal il-femit ta' kummerċ illi daħlu il-klawżoli vinkolanti illi jipprojbixxu ċertu affarijiet, mela taf illi inti ma tistax tibbat il-Kummissjoni biex tinnegozja ma' Ċiniżi dan it-tip ta' termini ta' referenza, eh, eh, kif kemm ħankunu realistiċi? Kif nistgħu niksbu l-aktar? Tomu wara xol kollu tagħna, kif nistgħu niksbu aktar biex intejbu n negozjati tagħna ma' Ċiniżi? U rridu ntejbu, kif għanamlu, ntejbu standards soċjali l għennet biex u bat ikonu nistaw marru għoddim il-ċinizi n-negazzjaw. nishti n eh, ningrazzjak ta' taħt xas nitkellem u nistenna l-ħerqa biex ma' mal-kollegi tiegħi. Thank, thank you, Mrs. President. I shall speak into my eh, mother tongue. Grazzi, jina nixxan kellem bil-sim pajizi. Jina n-ningat il rapporter ta' xoħlu u nistenna bil-ħerqa għal eh, l-laqat li seri konna biex niddefinixxu dan il-rapport jew dan l din l-opinjoni li suppost se mur għal komitat inta. Aħna rridu insegu l-linji politiċi tagħna U jiena naqbel mal-pożizzjoni tar-rapporter għal dak li huwa l numru ta' mendi kbar li għadu x'assumu ma' drittijiet tal-bnidem. U mendi sensitivi oħrajn li għadu xaqsumu ma' l-IPR. Jiena naqbel ma' l-emendi illi ressaqt u li qed jisqu fuq Eh, kooperazzjoni, konsultazzjoni, skambju ta' u spartit ta' esperjenzi. Jiena fokajt fuq il-problema tal-kooperazzjoni u l-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem u l-ħaddima migranti u wkoll sħaq iktar fuq il-rwol tas soċjetajiet Ewropew li għandhom rwol għandhom jaqdu fil-vestimenti fiċ-Ċina, speċjalment ukoll dik li hija l-klawżola tar responsabilità soċjali tal-imprizi. Dan kifet għandu jmur qudiem il-Kumitat Inta. Dan huwa rapport interessanti li jippermettilna li jkollna analiżi għax it-titlu wkoll isu miktub forma ta' mistoqsija, sa' ma' nafxek jiex mistoqsija retorika jew lemma. il-bosta emendi juri l-interess kbir illi kellna jew għandna brabta ma' dan il-protagonist importanti dan l-attur importanti ferm fil-livell dinji, fil-suq ta' livell dinji eh, li hija U fil-ftemiet tal-organizzazzjoni dinjija, tal-kummerċ, aħna u kol irridu naħalqu fuq il- eh, fuq irriħnu kooperazzjoni, nħnu kooperazzjoni ma' WTO. Aħna kena milux eh, laqat ma' Stati Uniti u ma' Ċina għadak li huwa l-aspett ekonomiku u soċjali għadak huwa li huwa marbut mal-iżvilupp mid-dinji u jaħseb illi il-linja li jiena segwejt jiffoka fuq ir wol importanti li għandha taqdi l-wol Ewropea bħala parteċipant u għattur globali. <coughs> Fir-relazzjonijiet maċ-Ċina. Naħseb illi nistensibu kompromessi illi jisħu fuq l-importanza ta' dawn ir-relazzjonijiet bejn iċ-Ċina u l-Unjoni Ewropea fil-kuntest dinji u jiena ċerta li ħansibu l-aħjar mezz kif nesprimu l-qadam ċara tal-Parlament dan ir-rigward. Merci, M. Thomas Mann, puis Mme Lambert. Monsieur Thomas. Ja, vielen Dank, <clears throat> Frau Vorsitzende und Senior äh, eh, Sirman. Grazzi, Jena naqbel u kol, ma nistawx. Indeftu kollox l-opinjoni Zax ikonna drittijiet kollha tal-bnedmin dan ir-rapport, speċjalment jekk għana ser nifukaw fuq il-kwistjoni tal impik Jien iressaqt emenda fuq il-ħarsin tal-drittijiet tal-awtur. Eh, emenda 25, inforsi veru mhux eżattament loku għomne. Ehm, imma għamil il-klawża soċjali li għandha tiddaħħal u ċina jew wieħed mill-atturi u l-nini kien titħares ċifri tagħha ta' esportazzjoni. Din hija enormi u lek l-esportazzjoni jfisser illi il klawzola mhux qed tiġi mħarsa u li drittijiet tal-bnedmin qed jiġu miksura mela irridu nagħmlu xi ħaġa. Aħna rridu nippruvaw ngħidu li iva aħna irridu ngħidu li irridu naqblu mar-regoli. Irridu naqblu l-kol fuq ir-regoli u koll irridu segwuhom. Mizzewċ żewġ naħat, irid ikollna dan id-dialogu soċjali fuq kif nistgħu tejbu dritti tal-bniedem. Fuq 27 hemmhekk qed ngħid li għandna dialogu fuq il-stat ta' dritt illi wassal għal ċertu riżultat, ma jistax li konna avveniment u ma jistarraf xej f'prattika. Irridu nżommu pressjoni għaddejja u f'emmenda 48 hawnhekk nirferi għal-fat li jekk inti tħares lejn. Kumpaniji ta' daqżar medju, anzi medju. Anke jekk aħna kritiċi fuq viża ċina, ma sax ninsew li f'ċertu setturi se nġu għal dawn il-gruppi speċifiċi u reġuni speċifiċi mela minna ċert progress. Għara ma din xi ħaġa li qegħdin u għajnejna għaliha, anzi din nagħlqu qas importanti. Dimensjoni importanti tal-politika soċjali għandu element importanti għal ġejjini meta ma twettax kullimkien. U dan l-aspett kollu tal-msiħba soċjali fejn tippermetti li ħaddiema jiċċaqalqu fejn iridu b'mod ħieles u li jitolbu li d-drittijiet tagħhom ikunu mħarsa din mhux taqsek faċli għax nafu li ħafna problemi. Imma insomma, hemm ħiel ta' tama li qed tinbet lawn u lem u għalhekk ma nistgħux ninjorawha. U uh, naħseb illi uh, irridu mm, naraw x'istgħu nagħmlu wkoll fil-kumitat tal-ambjent illi unara u naħseb dan ir-rapport jista' jipprovdi ċertu dimensjoni ġdida u li jaħdem favur il-Kumitat Internazzjonali għal kummerċ Grazzi. Uh, uh, thank you very much. Um... Grazzi ħafna, Senjora Ċer, nishti uh, eh, nirringrazzjak tal-approċċu koll istatiju Għax ma nħarsu lejn l amendi u għacċarri nitilfu dejja tajbin. Għalhekk il-kompromessi ħajkunu utli. Għanżomu struttura li konta titkellem dwar ġifieri għansab it mim ta' dana kollu irridu. Li konna xi ħaġa ċara termini ta' kif dan għandu jitrasa il-qoddim. Nisebem ħafna nistaw kritikaw dak li qed jiġri fiċ-Ċina u s-suq tax-xogħol u trade unions u x'nafien imma l-aħħar mill-aħħar. Qed ngħidu kif se ntejbu din il-ħaġa. Kif kien jgħid is-surman, qed eh, jiġa li nirkonnoxxu illi hemm dawn il-lat ukoll pożittiv. Ehm, u dan hu kruċjali għax inkella dialogu fejn inti kull qed tagħmel qed taqlalhom muħar wassal imkien. U dak li xe jibqa' jagħti kasek. Tamma minn aħna jekk inti tħares lejn ħafna mill-kritika li qed issir, eh, aħna qed nagħmlu l-istess kritika fuq dak li hija l-politika li ta' politika tagħna. Eh, forsi iva vera hemm differenza eh, fit-tip ta' kritika, ma it-maqdir li iseħħ miż-żewġ naħat. Aħna rridu nkunu konxi ta' x'inhuma standards tagħna Xi jfisser standards tagħna, dan hawnhekk mhux triq li one way. U dan irridu wkoll naqdu il-emenda eh, 26 ta' Surman u l-mekkanizmu li ħandaħlu għonek. U l-kustjoni tal-konformita fil-katina tal-provvista essir importanti meta inti tqis kemm minnu huma jingħata lis kontratturi. Ni kwistjoni importanti. il jita' ta' klawżla soċjali importanti wkoll. Mhux biss tal-ħaddiema fiċ-Ċina, imma nħabba l ampatti li għandhom iċ-Ċina, qed ikollhom iċ-Ċina fuq pajjiżi oħrajn fejn għandhom proġetti li qegħdin għaddejjin u perżempju fl-Afrika u naraw dan iseħħ ukoll f'partijiet oħrajn tal-Asja. Jiena nilqa din l-offerta għal ehm, ehm, kompromessi kostruttivi u naf li ħajkun hemm differenza fl-approċċi li ħad tagħmilha diffiċli li ħanilħuhom dawn il-kompromessi u dan mhux xejn ġdid. U f'dak li jew ukoll il- Fatt li jridu nkunu ċari dwar l-emendi li għandna ndaħlu hawnhekk fl-opinjoni, dawk li iktar jisibu posthom fil kumitat tal kommert Naħseb hemm għat eh, minnhom li jkunu iktar f'posthom f'dan il kumitat tal kommert Grazzi xatti ħarġ tiqi xi ħaġa? Mela kli ħana mhux kummenti. Ewwel net nixtieq nistieden Eh, l-awturi tal-emendi pereżempju sur Man, sur Koferati. dwar l-emendi fuq id-drittijiet tal-bniedem, dawn forsi nġom jirġgħu jitfasslu minn ġdid. u ħejja għaj diskutu ma' rapporter forsi jistaw jirġaw jirġaw jiffukaw l-emendi fuq dak li fil-fat edin namlu f'dan dan il-komitat. Ovvjament, meta drittijiet tal-bnidem inkludi wkoll drittijiet soċjali u tal-xogħol. U importanti imma dan huwa e, din hija l-perspettiva li aħna naqbdu bħala komitat. kwarti klawzola soċjali. Naħseb li għandek raġu waħda raġunijiet il għaliex. Hemm dan iż-bilanċ fil-kummerċ jgħam għandna naraw fir-rapport huwa minħabba li minħabba il-mod kif il-kummerċ isseħ maċ-Ċina. Għax diżaħ mod reċiproku Dan għandu din ir-reċiproċità għandha tkun il-bażi għal dal-kummerċ Nasab li issa wasal il-waqt li ndaħlu dal-konċett ta' kummerċ ġust li u ta' reċiproċità ġbiri li taħdem iż-żewġ naħat. Għalix, ħafna Ewropej ħobbu jibjaw il-prodotti tagħhom fiċ-Ċina. Imma ximtaqt jintaqgħu ma ntoppi u din ma kienx intenzjoni li bija naqdet ma' WTO iċ-Ċina. Għalhekk aħna rridu nkunu ah, Il-partner se jmur jitlob jgħid il-Komissjoni biex negozja l-klawżola soċjali meta nitrataw iċ-Ċina ma naf forsi ma fimtek xezat. Ma kollegi tiegħi fuq um, fl-ambjent ħarġu bl-istess problemi mal-Indja. Daħ kunu qegħdin jagħmlu l-każ taħħom. Ma jek nista' bi kollegi biex ikunu iktar speċifiċi meta tkellmu dwar ritjiet tal-bniedem ikun tajjeb li nagħmlu ċara li nitkellmu dwar impjiegi soċjali u tal-impjieg u lara li għandna l-lingwaġġ il-xira il-liġi użat. U reporter meta tħares lejn l ta' kompromess tista' tħares tit lejn il-kummerċ eh, eku u għadbek nkunu iktar eh, eh, partikolari naqbdu li rridu nifokaw fuqha. Tista' titkellem Iva, hemm bżonn ta' dialogu soċjali bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina. Għanna skambju pjuttost robust dwar dan. Kumitat ta' dan il-Parlament aħna nistgħu nittolbu għal ftehimiet ta' kummerċ bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina li fihom ikun hemm klawżoli vinkolanti. Dan huwa approċċ differenti ħafna meta mqabbel ma' sempliċement dialogu soċjali li huwa dak li qed tagħmel kummissjoni bħalissa. Din mhix problema maċ-Ċina biss ovvjament. Imma nsibuha f'bosta taħdidiet ta' kummerċ li qed tagħmel il-Kummissjoni kif qed hemm kwistjonijiet ambjentali, kwistjonijiet ta' welfare soċjali illi għandhom rwol ewlieni Din hija ovvjament kwistjoni sensittiva. X'nistgħu nistennew aħna bħala parlament minn naħa tal-Kummissjoni jiena meċċi li m'għandux għalfej ikun hemm dialogu soċjali jew li m'hemmx dialogu soċjali, hemm dialogu bħal dan. Din hija xaġa pożittiva u rridu ntejbuha Xi ħadd talab dwar dan ma nistax niftakar min. Iżda fl esperjenza tiegħi iċ-Ċina tarana bħala modell fir rigward ta' kif tista' torganizza s-sigurtà soċjali pereżempju għandhom sensila sħiħa ta' leġislazzjoni tas-suq tax-xogħol li hija bbażata fuq dak li aħna nagħmlu hawnhekk. U uħut minn din il-leġislazzjoni ġiet infasla minn esperti mir renju Unit li jispeċjalizzaw f'dan il-qasam. U għalhekk minn ngħid illi m'għandniex bżonn ta' dialogu soċjali maċ-Ċina anzi għandu jkonna dan id-dialogu hemm bosta emendi emendi illi jgħidu illi n-negozji Ewropej jirdu jżommu mar regoli fl-opinjoni tiegħi dak li qed jiġri fiċ-Ċina il-problema mhijiex bin-negozji barranin li qegħdin jinvestu fiċ-Ċina imma bin-negozji Ċiniżi. Jew kellha dawk mit-Taiwan illi qegħdin jinvestu fiċ-Ċina. Jekk aħna naħsbu illi eh, kollox qed jimxi ħariru n-negozji tagħna jekk dawn segwu regoli kollox ser ikun tajjeb le għandna żball sejrin żmerġ u rridu nifukaw fuq dan. Nixtieq nirringrazzja lil kollega kollegi tiegħi għal kummenti tagħhom fil-jiem illi ġejjin jien ser nipprova mm, nfassal dawn il-kompromessi smajtkom b'attenzjoni se nipprova indaħal l ideja ta'kom mingħajr ma ntaqqal wis dan ir-rapport. Il il-kollegi tagħna f'dan il-komitat inta forsi ma jkunux daqsek lesti illi jeżaminaw l-emendi jekk jiena noqgħod intaqlu wis. Ningrazzjakom għal kontribuzzjonijiet ta'kom u jiena żgur li ser jaslunna dawn l-emendi ta' kompromess mill-aktar fis possibbli. Grazzi. Grazzi li rapporter. Forsi misni qed aktar qabel li jekk aħna naraw l-emendi ta' sur element 33 u 56 huma jidru xi ftit kontradittorji. Iżda forsi tistgħu tgħidu li x'taħsbu intom. Meta ikonna dibattitu dwar l-emendi ta' kompromess. Sinjura President, Jekk inti qed titkellem dwar l-ammissibilità tal-emendi. Mela, allura jiena nafda lill president minix eh, jiena bħala rapporter m'għandix il-kompitu li niġġudika dan, ovvjament jiena nista' nagħmel is-suġġeriment fil-lista tal-vot, imma jekk inti qed tgħid li m'għandix nivutaw dwarhom għaliex mhumiex ammissibbli jiena eh, naċċetta id-deċiżjoni tiegħek, nafda fid-deċiżjoni tiegħek. Grazzi rapporter, jiena xtaqt niġbed l-attenzjoni tiegħek fil-gwart ta' din il-proposta illi tista' ssir. U għalhekk ser nitrattaw dal-mendi ta' kompromess fil-15 ta' Ġunju u ser nivutaw dwarhom fis-16 ta' Ġunju. Signor Gerling tinsaf hawnhekk? Iva. Tajjeb wis, hija ħaġa pożittiva li din narawha preżenti hawnhekk u ser neddula il-mikrofonu dwar rapport tagħha fil-rigward ta' proċedimenti ta' insolvenza fil kontesta dritt tal-kumpaniji tal-Unjoni Ewropea, kjoġbok. Grazzi. L-ewwel nett jiena nixtieq nirringrazzja ta' sew lil Shadows dwar dan ir-rapport. fil-iskambju ta' femmi li għaddit ma tantx nstemaw femmi differenti, imma xorta waħda kelli 50 emenda dwar opinjoni qasira ħafna kienet xi ħaġa aktar ta' sfida mill ħsibta li ser tkun. Madonna kollu jina naħseb li blajnuna ta' shadows, aħna ħriġna b'opinjonijiet ta' rekonċiljazzjoni. Ħriġna b'kompromessi ġusti fadal xi affarijiet li għadna ma' deċidejnihomx hemm bosta sma komplikati f'dan ir-rapport. Kien hemm bosta diskussjonijiet li ta' min isemmihom hawnhekk l-ewwel net. Kenna diskussjoni mqanqla ħafna dwar jekk din l-opinjoni kienieċ xirqa fir-rigward tal-kriżi fid-dawl tal-kriżi għaliex ħafna membri iffukaw fuq is-sitwazzjoni ekonomika attwali u kif din tista' torbot. Kien hemm membri oħra illi qalu illi dan ma kienx rapport li huwa marbut biss mal-kriżi finanzjarja attwali imma setet tapplika wkoll għaċ-ċirkostanzi kollha l-oħra u dan jinkludi it-kabbir u l prosperità illi nittamaw illi fil-futur qarib jitwettu. Għalek mela kien hemm xi diskussjoni marbuta ma' dwar xiex inhu dan ir-rapport issemmet il-kriżi imma aħna provajna nagħmlu l-affarijiet xi ftit aktar ġenerali biex tkun tista' tapplika għal dan l-an ġenerali. Aħna wkoll kellna xi diskussjonijiet huwa kwistjonijiet ċari dwar kompromess B. illi jitkellem fit-tul dwar l-insolvenza. Kien hemm talbiet biex niċċaraw u nfissru it-termini użati. Kienet l-opinjoni tiegħi illi dan mhuwiex il-lok fejn dan irid isir u għandna noħorġu b'opinjoni ċara u asira mingħajr ma noqogħdu nidħlu f'ħafna dettalji marbuta mas sentenzi tal-qorti. Għalhekk iddiskutejna dawn il-kwistjonijiet. Għanna lingwaġġ tajjeb li jintuża fil-kompromessi U għana għedin nisħu li kull dibattitu marbut ma' liġi tal-insolvenza mandux ikkun pretest għal regolament tal-impiegi fuq livell tal-Unjoni Ewropea. U dan kien punt ta' diskussjoni importanti bejn jena u shadows. Għetem negozjati għaddejjin eh, minn ċertu gruppi dwar emenda 28. Jiena pala rapporter. Anke dan ifisser illi rrit neħi parti mill-rapporti għaj nishtiq nara illi nara appoċ għal emenda 25 u 27. U għalek jina minix involuta b'mod diref dawn il-diskussjonijiet illi mill-qed nifem għadhom ma s-solvewx tissa. Dak kollu li xtaqt ngħid sissa, Signora President, dan l-istadju. Is-sur Serkas. Iva, grazie President L-ewwel net Signora Reiner tixtieq titlob skuża għaliex qed tivvota f'kumitat ieħor tal-Parlament. Għaliex hija x-shadow rapportera hawnhekk għall-Grupp Soċjalista. Nixtieq nirringrazzjakom tal-ispirtu pożittiv fin-negozjati ma' rapporter iżda il-grupp tagħna għandu problemi marbuta mal-emenda B. Fejn nisħu u nikbu iswed fuq abjad illi mandux għalfejn ikun hemm regolament dwar ix-xogħol fl-Unjoni Ewropea regolament komuni. Jiena Spanjol u tafu li problema mhijiex li jkollna regoli komuni Ewropej, imma dawn il-problema tiegħi li dawn ir-regoli jiġu minn Berlin. Irridu noqogħdu attenti hawnhekk. Din mhix mhix qed nitkellem dwar il fatt illi ma rridux namlu regola bil-metodu komunitarju, imma rridu noqogħdu attenti kif il-pajjiżi rridu jallinjaw ruhom u jsegwu l-istess tip ta' ritmu fis-salarji, l-pensjonijiet. Għaliex jiena naħseb illi dak illi għadni kemm ngħid irridu inneħħuh mill-opinjoni. Irridu nużaw opinjonijiet oħrajn biex nitrattaw dan is-suġġett u nirreferu għal metodi komunitari dwar ir-rapport ta' xogħol. Il-grupp tiegħi kollu problemi biex jaċċetta il-kompromess B. L-istess problema tapplika l-kompromess C l-aħħar frazi. Anke hawnhekk nistgħu nitlu f'dibattitu ideoloġiku li l muser joħodna imkien. U għalhekk lesti illi nivvutaw dan il-kompromess imma minna ma jkun hemm l-aħħar frażi. L-ispirtu tad-dibattitu kien wieħed li tal-frotti jew wieħed tajjeb ħafna u aħna nixtiequ li fl-aħħar nkunu nistgħu nivvutaw dan ir-rapport mingħajr ma jkollna riservi. Grazzi, Signora President. Jina nixtieq nirringrazzja lis-Sinjora Gerling tar-rapport tagħha. Tħalli res daw dawn l-emendi ta' kompromess. Hija lesta li jikolla xi ftit tal-flessibilità dwar il-pożizzjoni inizjali tagħha. Sissa id-direttivi kienu eh, ta' użu kbir fi proċedimenti ta' insolvenza l-iktar f'dan il-waqt ta' kriżi, iżda kif qalet hija stess ir-rapport irid imur lilin mill-kriżi attwali. Aħna naħsbu li huwa possibbli illi ntejbu id-direttiva mingħajr ma nitilfu dak it-titjib illi diġà sar sissa. Aħna ta' bilħaq nixtieq nkun nafu x'nistgħu nagħmlu biex narmonizzaw il-leġislazzjoni għaliex irridu niġġieldu it-turizmu fl-insolvenza. Irridu narmonizzaw l-affarijiet għalhekk sal-punt li niżguraw illi n-nis mux ser ikunu qed ifittxu postijiet fejn il-leġiżlazzjoni mhix daqshekk disċiplinata. U għalhekk irridu xi tip ta' standard minimu. is senjura Gerling tkellmet dwar ir-rabtiet bejn il-pajjiżi u t-tentattivi li kien hemm biex titwettaq l-armonizzazzjoni. Iżda aħna nixtiequ li jkollna aktar leġislazzjoni marbuta mal-armonizzazzjoni. Aħna rridu inħarsu l ħaddiema u li dawk li jagħtu l-kreditu iżda li l ħaddiema rridu nagħtuhom għonek, hawnhekk, irridu nħarsuhom aktar. Anke jekk aħna nixtiequ li jkun hemm armonizzazzjoni, xorta waħda rridu illi l-prinċipju ta' sussidjarjetà japplika u ma nisfidawx il-drittijiet tal-istati membri fir rigward tal leġislazzjoni marbuta mal-impjiegi. Iżda aħna nixtiequ illi dan nitrattaw f'aktar dettal. biex bekk inkunu nistaw naraw kif jaħdmu ċerti proċeduri, pal per eżempju il-kumpens illi jitħallas lil kredituri l ħaddiema il-livell ta' garanziji, l-iskadenzi marbuta mal-proċedimenti u il-mod kif jiġu koordinati l-proċedimenti jekk dan jitwettax b'mod ċentralizzat kif nistaw nikkoordinaw il-proċedimenti ta' insolvenza transkonfinali u għalhekk mingħajr ma noqgħod nidħol eh, fid-dettal dwar l-emendi li aħna ressaqna. Nista' nara illi dawk daw l-emendi iddaħlu fl-emendi f'ċertu emendi ta' kompromess. Dan huwa l-approċċ tagħna. Dan huwa l-mod kif aħna ser nindirizzaw il-kwistjoni. Imbagħad aħna ser inresqu aktar emendi fil-kumitat ġuri biex nippruvaw intejbu is-sistema tal-proċedimenti tal-insolvenza. Grazzi ċaħtu ixtieq jitkellem? Sur Kessi? Merci, madame. I want to start by Grazie Presidenti, nishtiq nibda billi nifra li Sunra Gerling eh, rapport tagħha l-proċedimenti ta' insolvenza huma kwistjoni drammatika sensitiva u kol kwistjoni delikata b'mod politiku. Ħafna stati membri esperjenzaw il-kriżi u aħna nifmu l-impatti li dan għandu fuq il-ħaddima li tilfu l posta xol xogħol tagħhom u kol bosta xhur ta' salarju. Iżda rridu nżommu f'moħħna li daħna qegħdin nagħtu opinjoni dwar il leġizlazzjoni li ser ikollha impatt ukoll wara din il-kriżi, mhux biss matul il-kriżi, il-proċedimenti ta' insolvenza forsi mhumiex kompetenza sieħa tal-Unjoni Ewropea, iżda rridu niżguraw illi fejn nistgħu u fejn hemm irrieda politika aħna nagħmlu dak illi huwa taġit għal suq komuni u għall impjegati meta jkun hemm insolvenza huma eh, l-impjegati u min jimpjega li jiffaċċjaw l-istress meta kumpanija tfalli kredituri bħal istituzzjonijiet finanzjarji u l-azzjonisti jkunu eh, investew b'intenzjoni illi jiksbu profit. Huma jitħlu għal dan ir-riskju meta l-ħaddiema jmorru x-xogħol kuljum huma jinvestu il-ħin tagħhom, ix-xogħol tagħhom għaliex jafu li sertina jingħatalhom salarju. F'din l-opinjoni aħna nalan li għallin qas nikkoordinaw fejn mhux possibbli li narmonizzaw. Nikkoordinaw il-proċedimenti biex intejbu il trattament ugwali tal-kredituri b'mod speċjali l-impjegati fl-Unjoni Ewropea. Aħna nappellaw ukoll biex l-impjegati jingħataw priorità l-ikbar priorità f'dawn il-proċedimenti. Grazzi. ħadd ma jixtieq jitkellem għalhekk ngħaddi il-kelma lis-Sinjura Gerling għal darbohra rapporter. Um... Grazzi jiena nisab ħerqana biex nitkellem mas-Sinjura Rejnie dwar il-kwistjoni illi semmit fil-bidu għalix tawadni xiftit minħabba dak illi hija diġa qalsli imma sa dan namlu b'mod bilaterali. Jiena fil-premessa tiegħi semmejt emenda 28 u dan huwa l offol tal-kwistjoni li tkellem dwar sur Bulon. Huwa li ma jixtiex jidħol fid-dettalji, ma importanti li nitkellmu u dan huwa ressa emendi dettaljati ħafna illi jindirizzaw il-bonuses, il-kontribuzzjonijiet ta' social securities, il-benefiċċji ma nafx jiskolla din il-lista ma hija waħda dettaljata. L-opinjoni tiegħi xi ftit differenti għaliex ma naħsibx li dan huwa il-post xiera biex noqogħdu nagħmlu dawn it-tip ta' listi. Iżda jiena nappoġġa l-opinjoni tiegħu bissieħ u dan qed dejjem illi fejn l-impjegati jkunu eh, fil-pożizzjoni sfortunata li jaħdmu għal-kampanija eh, illi sofri l-insolvenza um, irridu nagħtuhom priorita miżjuda jew priorita xifti aktar priorita. allora din mhijiex kwistjoni ta' protezzjoni mizjuda fix-xogħol, imma rridu ngħidu l kumitat ġuri rridu nibatu rakkomandazzjoni li huma rridu jagħtu pożizzjoni preferenzjali lil dawn l-impjegati fil-lista tal-kredituri. Dan huwa approċ differenti f'rigward tal-istess kwistjoni u għalhekk jiena Nirakomanda l-emenda 50, l-emenda tiegħi li tgħid li l-Kummissjoni titlob il-Kummissjoni biex tikkonsidra il-leġiżlazzjoni biex hija tolli li l-impjegati fil-lista fil-pożizzjoni tal-lista tal-kredituri. L-armonizzazzjoni jiena mhux spiss jiena ma nitkellimx dwarha ta' sikwit imma sa dak il-livell naħseb illi l-armonizzazzjoni tkun waħda ta' benefiċċju nittama dan ukoll dan din tkun l-opinjoni tal-Kummissjoni u mhux noqogħdu nitkellmu dwar ħafna kundizzjonijiet. Nifhem li hija xi ħaġa diffiċli u wieħed forsi jkun tentat li joħloq din il-lista. Dan huwa approċċ differenti li jien għandi u nittamaw illi qabel nivvutaw ninkonsidraw dan il-punt. Għanna kompromessi raġonevoli u aħna l esti aħna nisabu li illi ntemmu din il-ħidma fil-jiem li ġejjin, grazzi. Tajja pus, minn dak illi fimt, inti ser tiltaqa ma' Signora Renjer biex taħdem dwar l-emendi ta' kompromess u tagħmel xi titjib hemmhekk. Għalhekk aħna ser nivvotaw għada dwar l-10 emendi ta' kompromess. Kifet fil-bidu tal laqgħa issa ser ngħaddu għal punt numru 13 fuq l aġenda La bosta opinjoni illi il-Kumitat tagħna sejjer jibat lil kumitat itre. Dan il-punt huwa dwar l-isfida ta' sikurezza, ta' sikurezza tal-attivitajiet ta' żejt u l-gas fil-bahar. Aħna hawnhekk qegħdin nirreaġixxu għall komunikazzjoni tal-Kummissjoni li ħarġet f'Ottubru li għadda. Komunikazzjoni li kienet parti mis-segwitu tal-avvenimenti drammatiċi f'April 2010 fil-Golf tal-Messiku meta Deepwater Horizon il-pjattaforma ta' żejt hemm eksplodiet. Jiena nista niftakar illi il-Parlament qal xi ħaġa fir-rigward ta' dan jew inkella ma qal xejn kontra l-attivitajiet ta' sfruttar tal-gass tal attaffir tal-gass u żejt fil-baħar. Aħna. Oh, no konna edin naraw kif nistgħu nindirizzaw l-konsekwenzi ta' sikurezza fit tħaddim ta' dawn il-pjattaformi ta' żejt u l-gas. L-inċidenti jkunu marbuta ma' xi żball u ma' hawnhekk in-natura għandha rwol dinamiku wkoll rwol li ma jistax jiġi kontrollat imma huma deċiżjonijiet tal-bniedem illi għandhom rwol fl-kawżar ta' dan dawn l-inċidenti. Hemm il-kundizzjonijiet ta' ħidma tal-ħaddiema fuq il-pjattaformi fuq ir-rigs tal-żejt u l-gass, iżda rajna xi sinjali dwar l-attenzjoni illi ingħatat l indikaturi u r riski ġew sottovalutati u għalhekk imma teħdux deċiżjonijiet tajbin fl-aħjar waqt. Tafu illi hemm ħafna limiti għall opinjoni hawnhekk għandna seba' punti illi mbagħad nistgħu nużaw bħala bażi għad diskussjoni tagħna. Jiena diġa' irċevejt kummenti mill-Aġenzija ġewwa Bilbao, aġenzija li hija responsabbli għas saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax xogħol Huma mod ġenerali appoġġaw l-approċċ li aħna qegħdin nissuġġerixxu. Battawna xi informazzjoni addizzjonali li daqser ngħidilkom dwarha. L-ewwel paragrafu ovvjament jitratta in-natura speċifika tal-xogħol fuq il-pjattaformi taż-żejt il-riski marbuta mal-żbalji umani aħna rridu nikkumplementaw l-approċ tagħna. Hawnhekk billi naraw kif qed tiġi applikata l leġiżlazzjoni attwali kif qed tiġi immonitorjata. Naħseb illi dan huwa qasam fejn hemm ħafna nuqqasijiet. Dan irnamlu nagħmluh anke qabel ma nibdew naraw kif nistgħu insaħħu id-dispożizzjonijiet illi għandna fis-seħħ. It-tieni paragrafu jindirizza il-mod ta' kif il-Kummissjoni sejra tirrevedi id-direttiva u l-approċ illi jrid jittieħed f'din ir-reviżjoni jina qed nissuġġerixxi illi għandu jkun hemm armonizzazzjoni massima u mhux minima. Aħna ovvjament nistgħu niddiskutu dwar jekk din tip ta' armonizzazzjoni hijiex idea tajba jew le, ma jien qed nitkellem favur l-armonizzazzjoni massima. F'paragrafu tlieta aħna qegħdin Għal darboħra nindirizzaw l-entitajiet ta' verifikar ta' spezzjoni. L-Aġenzija ġewwa Bilbaw tħoss illi dan huwa suġġeriment ta' sewi. Punt numru 4. Naħseb illi l approċċ ġenerali tal-kumitat huwa rifless jidher f'dan il-paragrafu eh, trattajna s-saħħa u s-sigurtà il-kultura, il-fatt li jrid ikun hemm is-sem tal-ħaddiema jridu jiġu konsultati, informati. huma jridu jiġu informati u involuti wkoll fir-rigward tal-abbozzar tal-proċeduri ta' sigurtà il-ħamsa titkellem dwar ir-rekwiżiti ta' taħriġ għal ħaddiema il-kummenti li narċevejt mill-Aġenzija ġewwa Bilbaw dwar dan il-punt. Għalu illi aħna forsi rridu nikkomplementaw dan l-approċ billi nres inizjattiva globali f'dan il-qasam. Naħseb li dan huwa punt importanti hawnhekk. Dan jorbot ma l-istess idea, irridu inizjattiva globali iżda dan ma jfissirx li aħna m'għandniex nibdew naħdmu hawnhekk. Forsi nistgħu nżidu xi ħaġa biex naraw kif id-dispożizzjonijiet Ewropej qed jiġu implementati fil-prattika fuq eh, bastimenti mhux Ewropej eh, fil-mijiet Ewropej dan huwa qasam ta' leġiżlazzjoni li forsi rridu nanalizzaw xi ftit. Fis-sitt paragrafu jissemma dan it-ħassib, jissemmew il-subcontractors, il-sottokontratturi. Dan rajniħu kol fil-kas ta' Erika, mux bissawnek, f'bosta kazijiet oħra. Rajna nuqqasijiet li kienem minħabba illi subcontractors ma kienux f'konformita ma' regoli. Naħseb li dan huwa punt tassew importanti. Fl-ħarnet, l-ħar punt jgħid illi l-kumpaniji li huma bbażati fl-Unjoni Ewropea jridu japplikaw l-istess regoli ta' ta' saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol kull imkien fil-ħidma tagħhom madwar id-dinja. Dan jorbot ma dak li konna qed ngħidu qabel l-aġir tal-kumpaniji multinazzjonali. Dan huwa aspett illi aħna rridu nikkonsidraw. Jiena nixtieq ngħid illi l-Aġenzija ta' Bilbaw ġibdet l-attenzjoni tagħna għal fatt illi huma qegħdin jagħmlu studju. Aħna qatt m'għandniex il-konklużjonijiet aħħarin għalissa. Iżda dan irridu nżommu qudiem għajnejna. Ma naħsibx li dan għandu iwaqqafna milli nisħu dwar dawn il-kwistjonijiet. Dik kienet il-prezentazzjoni tiegħi ngħaddi il-kelma lis sur Thomas Mann. Grazie ħafna. Dan id-dibattitu jifakkarni fi Strasburgu ma ta' tkellimna dwar 25 sena anniversarju ta' Ċernobil. Ma kienx ġawlajnin. Ġawlajnin għan t-tkellem għawnek dan il-komitat dwar dan u l-kondizjonijiet li taħtom jaħdmu ħaddima fl-impjanti nukleari salima Pont għandhom regoli ta' sigurta xirqa u miex konxi ta' riski speċifiċi illi għed eh, jiffaċċjaw iva jirbsu l-kpiper l-bis apposta ma mux istess ħaġa. Maħniex nitkellmu dwar dan biss. Dak il-qasam u anka hawnhekk fil-gas u żejt hemm bżonn taħriġ kif suppost, taħriġ marbut ma' sigurtà xi ħaġa importanti għall-aħħar. Tkellimna ħafna, minna ħafna, smajna rapporti fuq it-televiżjoni li kienet tajt il regoli jieġi applikati biss teoretikament u hemm bżonn inħarsu lejn dawn il-fatturi, dawn huma affarijiet Illi għanna naħdmu fuqhom fil-Kumitat tal-Impjegi dan huwa fattur importanti ħafna bżonn li jkun hemm kondizzjonijiet definiti b'mod ċar illi s-sijat ta' ħidma jkunu verifikati u li l-iskwari ta' sigurta jkun jistgħu jispjegaw l ħaddiema konċernati u l-ħaddiema bżonn ikunu mħarġu jkun jafu x'inhu għaddej. Mhux diffiċli tirrapporta dwar kemm huwa diffiċli dan kollu hija situazzjoni speċjali ħafna faċli tajt inkwetawx, ma nix problemi, imma tistaw tista t-spicċa f-estremi, ieħor fejn ma tkunx taf kif titratta problema li tista' titfaċċa. Hemm ħtieġa ta' taħriġ, hemm bżonn ta' taħriġ immirat ta' ta' għolja u għal daqstant jiena nappoġġa dak li qiegħda titlob prevbanx. Punt wieħed importanti ħafna Mhumiex biss il-kontratturi għandhom kunu soġġetti għall ispezzjonijiet imma anke sotto kontratturi. Mhux neċessarjament kun taf x'inhu għaddej foqsma fejn dawn huma responsabbli. Il-proċeduri, l-ħinijiet, hemm bżonn li jerfaw responsabilità għal dan kollu u nieħu gost nara din il-proposta. Nittama il-kollegi tagħna wkoll jieħdu nota ta' dawn il-fatturi kollha. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Line. Uh, iva, grazzi ħafna. Naħseb li kwistjoni importanti ħafna li għajimna hawnhekk. Partikolarment brabta ma' inizjattivi globali jew natura globali tal-negozju. Kif qalet l-Aġenzija bżonn inizjattiva globali tkun ħaġa utli ħafna u naħseb dini ħaġa li għanna nindirizzaw. Imma ovvjament aħna fil-Parlament Ewropew ma nistawx ninforzaw affarijiet fuq livell globali, ma dan kollu nistaw nibdew bil-livell Ewropew. Ġana regolament fuq il-ħaddima fis-settur, għanna Working Time Directive għal-ħaddima offshore, għanna liġijiet oħrajn, u naħseb li għandek raġun li għanna nizguraw il-liġi li ġa għanna tkun implementata kif suppost u tkun implementata kif suppost kull imkien fuq le kull livell u bekk nkun nistgħu naraw jekk iżballu man seħx minħabba li l-liġi ma kienieċ implementata kif suppost. Għaliex ħafna mill-partijiet tal-liġi hija vaga, kumpaniji josservawa u qabel ma nil-leġizlaw aktar għanna nizguraw li l-liġi prezenti li ġanna taħdem kif suppost. Tkellimt fuq armonizzazzjoni massima mhux minima. Jiena naħseb li dan jista' jkun wis preskrittiva l kommissjoni Il-Kummissjoni qed tħares lejn l-affarijiet tal mod li tagħmel reviżjoni. Direttiva preżenti hija kemm xejn dajfa titkellem dwar sigurtà u saħħa ma' irridu naraw nistax naddu għall armonizzazzjoni massima jista' jkun li jkun meħtieġ ma naħseb li li tkun daqshekk preskrittiv dak li tajt minn perspettiva ta' kumitat tal-impjiegi ma naħsibx li huwa ġust. Punt li ta' titkellem dwar audits għal operazzjonijiet ta' soccors, ma nafux jekk dan u wiex iseħ fil-verità fil-preżent għaliex qed ngħidu li għandna nużaw messagġi innovativi pal audits fuq uh, eh, opportunit ta' u anka l-ħiniet involuti, jinnu kun nafux xet jiġri issa għal dak għandu x'jaqsam il-verifiċi minn korpi ta' spezzjoni. jekk dan mhuwiex iseħħ nasab għandek raġun għanna forsi ngħaddu għal dan. Però rridu naraw minn fejn ġejjin u xet isir fil-prattika u partizipazzjoni attiva tal-ħaddima, essenzjali, għax jekk ma jkonniex il-partizipazzjoni attiva ma jkonniex din il-liġi obduta taħriġ għal ħaddima għad riskju għal darboħra iva regoli ta' sigurtaw taħriġ għas sottokontratturi għal darboħra naħseb li essenzjali jekk tħares lejn l-inċidenti li xaktar li ħadhom fl-drabi jiseħħu ħafna drabi ma sotto kontratturi li ma ġewx imħarġa kif suppost u mhumiex konformi ma' regoli għal daqstan dan huwa fattur li għandna indirizzaw. Ħajkun interessanti nsarħu nħarsu lejn il-studio aħari l-inizjattiva globali hija ħaġa li l-kol għandna nindirizzaw. Euh, merci, nja Grazzi, der li ma' xaktar kommenti. Għal daqstant nirrispondi, grazzi il-Sur Thomas Mann għall-appoċ tijaw. Signora Lynn, fuq kwestjoni ta' armonizzazzjoni massimali, inti appoġġajt l-idea tal tħul fis-seħ għandha tkun msemmija u punt importanti. Ir-raġuni għalfejn l-implementazzjoni mhix sodisfaċenti għaliex mhijiex armonizzazzjoni massima fejn ir-regoli huma definiti b'mod ċar. Jina xtaqt nindirizza dil kwistjoni u naħseb illi dan huwa qasam illi u għawtla ħafna fuq eh, l-ispezzjonijiet, korpi l-ispezzjonijiet, ħanaqralkom il-kommenti mill-Aġenzija l ta' Bilbaw. Part of the larger issue of uh, requiring appropriate system for the management of safety to be in place. Other high reliable industry regulators commonly require this and a requirement for offshore operators to also provide such as part of the licensing provision is not unreasonable. So je, je crois qu'il y a là une piste euh, que nous avons besoin. Din hija ħaġa li għanna bżon nesploraw. Grazzi lil kollegi għal kontribuzzjonijiet tagħhom. Abbażita dan nistidinkom sabiex tresqu l-emendi kollha li tixtiequ. Jekk jista' jkun mhux iżejjed, numru raġonevoli għalmenu. Jiena ċerta li ħad kontrollaw ruhkom u tagħtu numru xieraq. U e, ibatuhom bl-Ingliż ukoll. Forsi anka dan jillimita il-numru ta' amendi li tistaw trisqu. Minħabba l-vot fil-Kumitat tal-Industrija, tridu tresqu l-emendi ta'kom sa' 30 ta' Mejju fil-5 ta' filgħaxija. Jiġifieri nhar it li ġej. U ovvjament nfakkarkom għal darba oħra li l-emendi jistaw jiġu sottomessi biss bil-lingwa Ingliża. U billi l-Kumitat tal-Industrija se jvota fis-16 ta' Ġunju aħna rridu nagħmlu kollox daqqa, ġifieri dibattitu u votazzjoni u dan fil-15 ta' Ġunju. Bekk eh, wasanna fit-tmiem dan il-punt fuq l-aġenda. Indura l-koordinaturi dan kollu bħali jemnu ili tajjeb lissa jkollna pawza ta' kwarta qabel nivutaw. dwar il-rapport Prefontanje, sinjura max edamana, u ovvjament ġust illi nżommu mal-ħin allokat. id deċidajnek niskuza ruħi mal-kollegi illi waslu kmini.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 monde a pu prendre place, il est 12. Mela, jekkul kulħadd ħa postu. Saru nofsinhar, nissuġġerixxi il inkomplu bil-votazzjoni fuq l-abbozz ta' opinjoni ta' Veronika Lope Fontanier fuq il-ħames rapport ta' kwezzjoni. Opinjoni l-Kumitat Reġi, l-ewwel għandna kompromess A' rappresentat minn numru ta' membri da favur, da' kontra astenzjonijiet. Jaddi. Paragrafu wieħed, emenda 13, mtom ismen daw kontra l-emenda 13, paragrafu 1. Emenda orali ta' Elizabeth Schroeter sabiex inżidu il-klim Support Commission in its aim to ensure a strengthened, efficient and more visible ESF. Pursue calls. Non, mais ça peut pas être comme ça parce Għax ma bdiex in this pursuit. Calls on. Who? the commission and member states to agree in their negotiation on the necessary amount of esf contribution within the structural funds. okay? Tajjeb. Jekk ma minnu favor kontra stenzjoniet għaddit. Emenda 14. kontra stenzjoniet ma taddix. 15 ta' kontra stenzjoniet taddi. Paragrafu 2, kompromiss B, minu favur, kontra sanzjoniet taddi. Emenda 22, paragraf 2, fi grejdu favur, kontra astenzjoniet, niverifikaw. Votazzjoni miftuħ, miftuħa, vota kulħadd. Sur Kafner favur, Jina wkoll. Nej iktar ġifieri favur. 24 pour. Boxin favor. 16 kontra taddi għal-dastant. 20 ta' masmen favur. Kontra astenzjoniet taddi. 24 fi gerejdu favur. Kontra astenzjoniet ma taddix. 25 ta' masmen favur kontra stenzjoniet taddi, 26 Figueiredo favur kontra stenzjoniet taddi, 27 man favur kontra stenzjoniet taddi, 28 Thomas Mann favur kontra astenzjoniet taddi, 29 man favur kontra astenzjoniet taddi, 30 favur kontra astenzjoniet taddi. Paragraf tlieta kompromess ċe favur kontra sanzjoniet. Tadzi. Par emenda 33 favur kontra astenzjoniet Tadzi. Rajt ħażin? Tajt il-President? Niverifikaw. Il a sa carte Mais madame, sa carte. Mais si, elle a sa carte. Tout le pu voter, le vote est clos. Votazione maluqa. 16 favor, 23 kontra, 3 astensjoniet, Fil-fat, grazzi Viċi President. 37 Figueiredo, favor. Kontra, astensjoniet, ma taddix. Paragrafu 3 ġdijt, 42 xreter uħrajn favur kontra astenzjonijiet taddi. 43 kofferati favur kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 4 kompromiss de favur kontra astenzjonijiet taddi. 44 zimmer uħrajn favur kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 4 ġdid 49 xretar u oħrajn, żewġ partijiet. L-ewwel parti. Underline sa best practice. Minar il-klim. Illi edin fil-safota dawk favur. Kontra astensjoniet taddi. Tini parti favur. Kontra astensjoniet ma taddix. Nadu għal-emenda 50 ta' surman favur kontra astenzjoniet taddi. 51 xruter oħrajn favur kontra astenzjoniet ma taddix. Paragrafu 5 kompromess edha favur kontra astenzjoniet taddi. 53 xruter oħrajn taqa fil-fat u anka 59 taqa. 60 irtirata, paragraf 5 ġdid, 63 favur, kontra stenzjoniet taddi. 64 Thomas Mann, favur, kontra astenzjoniet nivverifikaw fuq 64. Tumuna le il Il-vota kolħat, votazzjoni maluqa. 29 favur, 14 kontra, adottata. 65 l-istess autur favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. 66 l-istess autur favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. Paragrafu 6 kompromess F dawk favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. 67 kunga konz, huwa kompatibbli minnu favur kontra astenzjoni tgħaddi. 69 taqa. 75. Paragrafu 6 ġdid minnu favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. 76 Schroeter taqa kompromess ġef u paragrafu 7 minu favur kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 7 ġdijt kompromess akka favur kontra astensjonijiet ta' D. Paragraf 7 ġdejt, 83 l Fontanja favur kontra astensjonijiet ta' D. 85 Figueiredo favur kontra astensjonijiet ma ta' D. 86 Schroeder Wohrajn favur kontra astensjonijiet ta' D. Nivverifikaw tajjeb, u da sena miftuħ. Tumuna pivotil. Vota kolħad, s-sinu votazzjoni waqa 26 favor, 18 kontra. Tati. Għaddit. 87 u Kristensen favor kontra astenzjonijiet ma taddix. Kompromess I fuq paragrafu 8 minn favur kontra astenzjonijiet taddi. Ebba disajn kofferati favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Paragrafu 8 ġdijt, 95 kien għakons, vot separat, l-ewwel parti. In accordance with the report minnu favor din l-ewwel parti kontra astenzjonijiet tgħaddi l-ewwel parti, it-tieni parti. Klim similar to the compulsory use and gender equality minnu favor kontra astenzjonijiet ma taddix. 96 xeter Wahrajn favur kontra astenzjonijiet nivverifikaw fuq emenda 96. Il-voti tuver. Votazzjoni miftuħa, vota kolħat, votazzjoni maluqa. 20 favor, 24 kontra, ma taddix. 97 ta' Mann, taqa, 98 favur, kontra, astenzjoniet, ma taddix. 99. Adotata naf. 99 xreter uħrajn favur kontra astenzjoniet U Wieħed l-istess autoriċi favur kontra astenzjoniet taddi. Tnej tal-istess autoriċi favur kontra astenzjoniet taddi. Emenda tlieta tal-istess autori favur kontra astenzjoniet taddi. Erba l-istess autoriċi favur kontra astenzjoniet taddi. Hamsa favur kontra astenzjoniet taddi. Sitta favur kontra astenzjoniet taddi taddi, seba' favur kontra astenzjonijiet taddi, tminja favur kontra astenzjonijiet taddi. Issa, nivvotaw fuq il-rapport, vot elettroniku, vot nominali, vot miftuħ. Vota kolħat votazzjoni marruqa. bajn favur, Zewċ astenzjonijiet, proset l-rapporter. Et nous lui donnons mandat pour que la commission... Obek. Antuwa mandat għal votazzjoni fuq il-fond globalizzazzjoni. Inkomplu fit-tlieta tajt il-President.